Good morning, everybody. Good morning and welcome to the... Nil-għakom fil-smiħ publiku fuq il-xkiela ċittadini eh, Ewropej li ċal u fissuq intern kif ġi prezentat fil-ċip petizjoni jitlib xejna me ċittadini tal-Europa u aħna etno norganizzawa bħala peress li aħna komitat tal-petizjonijiet nixtieq ninforma kulħadd irid nilaqgħu web streamed u anki ġifiri mawx ħafna nis fil-kamera sissa il-ċittadini eh, fl-Europa għedin jarawna. Mela, il-libertà ta' ċaqli ta' ċittadini u ħaddima hija waħda mill-prinċipi fondamentali tal-Unjoni Ewropea u tas su interna. Għal daqstant, pala konsegwenza, kull ċittadin għandu dritt eh, fittex xogħol anki fi stat membru ieħor illi ma jkunx fejn twilet aħna għanna il-dritt naħdmu f'kolunkwe pajis minn ma jkonna bżon ta' lebda eh, permess ta' xogħol jew ta', ta residenza anki wara li jkun speċjal impik. U għandna drott li dritt li jkollna l-istess trattament mal-ċittadini fuq l-aċċess għall impigi kondizzjonijiet ta', ta, ta xogħol u anki kondizzjonijiet ta' taxxa u avvantaġġi. Imma skont il-petizzjonijiet li aħna nirċevu regolarment jider illi ċali ħiles għadu jibati għadu jisofri li għandu ħafna ostakoli waqfuħ. U uh, diffiċli li nifmu eżattament x'inhuma eh, dawn l-ostakoli. Għal daqstanti ħaġa tajba li jintkom edinaw biex tejnuna nifmu. Imma fċerti zoni għatem xkil illi persisti illi jieħu ċerti formi forum per eżempju il-nuqqas ta' rikonoxximent ta' diploma jew ta' kwalifika u diffikultà li wieħed jirċevi il benefiċi soċjali, kultant anki ta' stazzjoni doppja, u allura eh, l-ewwel eh, persuna li se jitkellem illum eh, studja f'dista stati membri differenti u biex e, jikxef li mumma dawn l-ostakoli għadrittijiet e, e, fil-dritta ċittadini tal-Unjoni u tal-familji tagħhom li ġalqu legalment. It-tieni panel se jkun dedikat għal libertà ta' ċittadini li jaħdmu u l-protezzjoni tad drittijiet tal-konsumatur fil-Unjoni Ewropea fil-suq digitali intern, il suq intern digitali. U bat fl-aħħar l-aħħar erba se jitkellmu fuq it terjol prassi tal-kwistjonijiet importanti tal-portabilità u l-aċċess għad drittijiet soċjali. Jina fiduċuża illi dan ismiħ se jkun opportunità fuqta għal membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u anki għal ospiti kollha biex jirriflettu fuq l-aħjar mod kif aħna nistgħu nirrispondu għad diffikultajiet eh, li għandhom iċ-ċittadini Ewropej meta jitt ċal u minn stat membru li ħor u biex jaħdmu. Jiena eh, għandi <laughs> zewċ titfal eh, eh, subin u illum najdilom illi biex t-wihet ikun <laughs> biex wieħed ikun Ewropew, wieħed jitwilet f'pajjiż, imur skola f'pajjiż ieħor, jaħdem f'pajjiż ieħor, jintaqa' ma' mara f'pajjiż ieħor u jaħdem hemmhekk. Dan huwa din hija l-futur tal-żgħażagħ li qed jikbru fil-Ewropa llum. Jiena nawguralkom li tieħdu sem u tieħdu eh, esperjenza pożittiva u nilqa l-Senjura Kellien li ħat titkellem issa għal 20 eh, minuta. Grazie l-odwa tajba. Jena Natalie Merens u l-kollega wa Julian Kelly. Aħna preparajna studju għal komitat tal-petizjoniet tal-libertaj ċivili, ġustizja u affarijiet interni. Dan l-istudju huwa fuq l-ostakoli ta' dritt ta' ċaqliħiles ta' ċittadini u tal-membri tal-familja. Hemm żewġ partijiet tal-istudju l-ewwel ħares lejn l-istat attwali ta' trasposizzjoni implementazzjoni ta' direttiva 2004-38 u mbagħad il-kollega Julian se jifoka fuq l-ostakoli fil-prassi li għadhom jeżistu u nsibuhom fl-istati membri għal ċittadini u għal membri tal-familji tagħhom. Aħna nifukaw fuq il-dritt ta' tħul u residenza u anki ħarisna lejn id-diskriminazzjoni għabbażi tal-nazzjonalità, eh, status ċivili, etniċità u drittijiet ċivili. Rajna li mumma anki il-miżuri li adottaw il-Stati membri biex jġiddu kontra l-abużi u eh, fittixna d-dejta għal espulsjonijiet u ċaħda ta' tħul u rezistenza nifmu xinu ma' raġunijiet li taw l-istati membri Għal dastant, il-kontest tal-istudju huwa id-direttiva 38 tal-2004 fuq id-dritt ta' ċittadini u tal mimmi tal-familja li jiċaqal u jirresjedu mod liberu u dana jikonsolida e, e, jifoka fuq id-dritt ta' tħul, id-dritt ta' residenza sa' tleċur u anki iktar minn tleċur jew residenza permanenti, anki e, possibilità Eh, illi wieħed jopponi l-espulsjoni a bażi ta' politika pubblika, sikurezza, eccetera. Kif għadna qabel, aħna studjajna disa stati membri il-Belġu, l-Germania, Spanja, Franċa, l-Irlanda, l-Italja, Polonia, eh, l-Svezja u l-Renju Unit. L-idea hija li konna bilanċ bejn pajjiżi kbar u żgħar, kopertura ġeografika u anki pajizi fejn ħafna ċittadini eh, bħal eh, Belġur, ir-Renju Unitu, l-Irlanda. U mat eh, l-istati membri l-oħrajn xorta studnajnijom, però fuq kwistjoni tiktar mirati fejn kienem ostakoli użajna kwestjonari mirati illi kienu preparati minn esperti nazjonali fuq il-ċalli ħilis ta' ċittadini. U dawn l-esperti nazjonali għamlu riċerka u ħarsu lejn il-petizzjonijiet li saru lejn il-Parlament Ewropew, il-menti u anki organizzazzjonijiet nazjonali. Essa, i riżultati ta' dan l-istudju. Mela, meta nħarsu lejn it-trasposizjoni ta' direttiva, aħna rajna 10 artikoli selezzjonati li kienu l-iktar importanti fuq drittijiet importanti tħu residenza, eccetera. Fid-disa pajizi selezzjonati, aħna nistaw najdu illi b'mod ġenerali il-leġizlazzjoni ta' dawn il-pajizi tirrispetta d-direttiva. Però hemm kwistjonijiet hemm eh, nuqqasijiet ta' traspożizzjoni. Infatti, f'dawn l għaxar artikoli rajna illi kien hemm kwistjonijiet ta' traspożizzjoni għall-artikoli kollha ħlif għall artikolu 28 fuq il-protezzjoni kontra espulsjoni. Mux natikom id-dettalji kolkom, kollha ma nista' ngħid illi l-iktar problematiku għall artikolu 14 fuq il-żamma ta' dritta residenza. Skont dan l-artikolu il-ċittadini Ewropej għandhom dritt jżommu residenza sakemm ma jkunx pis fuq il-sistema ta' sikurezza nazzjonali. Il-leġizlazzjoni nazzjonali mhux dejjem jagħtu garanzija illi ċittadini ma jiġux espulsi uh, automatikament meta jkunu pista sikurezza soċjali. Jew anki ma jgarantux illi il-kondizjonijiet għad drittijiet miex verifikati dawn l-artikoli waqt illi jipermettu li l-istati membru e, e, jirrifjutaw rezistenza biss jekk e, il-persuna tkun pis għal sikurezza soċjali tal-istat membru, ma tistax tkun ħaż automatika però din. ċoe, però Eh, mux dejjem il-leġizlazzjoni tagħti din garanzija. Fuq id-direttiva, il-diretti, il-problema kienet li il-direttiva uża termini ġenerali wis, per eżempju, risorsi suffiċenti u klimek. Allura, em kwestjoni ta' interpretazzjoni li jistgħu jaffettwaw id dritti ta' ċittadini. Issa l-kollega se jipprezenta eh, fil-prassi li ma huma l ostakolo l-iktar importanti għall-implementazzjoni ta' direttiva. Grazie. Mill-istudju ta' narajna illi xkil għal ċaqli ħieles huwa l-implementazzjoni pratika. Tendenza hija illi hemm limitazzjonijiet fuq id-dritt ta' tħulu residenza. Rajna u koll illi l-ostakoli principali għal ċalli ħiles huma il-pis amministrativ u burokrazija u nuqqas informazzjoni u nuqqas kooperazzjoni. Fuq id-drittijiet ta' tħul ħafna ostakoli huma fuq ċittadini ta' pajzi terzi u membri tal-familji tagħhom. dritt illi ma ċelerawx il- illi acceleraw il-proċediment ġi rifjutat, per eżempju fl-Irlanda, ma tawx eh, servizzi ta' proċessar tal-viza fl-aeroport. kien hemm każijiet eh, fil-qorti fuq dawn u il-reġim tal-viża baqat l-istess wara din is-sentenza tal-2014 eh, tal-2011. U fil-fat l-Irlanda fuq dan il-kas eh, era tikser id-direttiva. Membri tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u koll spiss ikollhom dewmin eċessiv fuq l-otteniment tal-viza, eh, anki xur, u anki eh, dokumentazzjoni li ikollhom bżonn jippreżentaw f'ħafna stati membri, per eżempju ħafna dokumenti u informazzjoni ġew mitluba mill awtoritajiet biex il-membru tal-familja ikun jista' jottieni viża, per eżempju insurance tas saħħa, eh, prova ta' accommodation Eh, u ħafna drabi iridu jħalsu għal-viza li dina u ksur kontra d-direttiva. Dana aħna sibnieh f'Malta, per eżempju. Eh, eh, membri tal-familja ta' pajis, ta' ċittadin ta' pajis terz ma kellomx dritt illi ikollhom viza mingħajr ħlas. Umbat il-membri tal-familja eh, ma tawomx viza anki fuq raġunijiet eh, mhux ġustifikati. Eh, informazzjoni mux eh, mhux korretta fuq il-viza rajna ħafna drabi f'ħafna stati membri. Umbat fuq id-drittijiet ta' residenza il-ċittadini tal-pajzi terzi kellhom diffikultà ta' Europej Ewropej kellhom diffikultà, eżempju, kellhom kwistjonijiet burokratiċi eh, fuq il-karta ta' residenza u ċertifikati ta' residenza. Kien hemm dewmin eh, eċċessiv ħafna drabi, eżempju fil-Belġu eh, fl-2015 kien hemm dewmin ta' sitt xhur tal-appuntamenti u ċittadini Ewropej illi kienu ilu miktar minn tliet xhur ma jistgħux kompletaw reġistrazzjoni. Ħaf il-partiti e, u wkoll jitolbu dokumentazzjoni biex jeżerċitaw dritta residenza, per eżempju, eh, fl-Irlanda l-autoritajiet irlandiżi jitolbu dokumenti u ulterjuri meta nqablu ma dawk li hemm fid-direttiva eżempju anki dettalji fuq l-okkupazzjoni il-servizz ta' eh, numru ta' servizz pubbliku ħafna dokumenti oħrajn. Hemm kwistjonijiet ukoll fuq nuqqas ta' implementazzjoni suffiċenti. eżempju fil-Finlandja u fis-Slovenja f'ħafna drabi il- eh, huma jaħsbu biss illi meta wieħed ikollu impik jew ikollu ikun miktub f'xi skola għandhom dritt jirrisjedu għal iktar minn tliet xhur u għal din ir-raġuni ċaħdu l-impjegi u r-reġistrazzjoni fl-iskejjer imħabba għabazi ta' din ċirkostanza. <clears throat> Eh, kienem anki raġunijiet invalidi biex jiġustifikaw dan id-dritt. Fil-Greċa kienem kas ta' ċittadin Ewropew li kien qed jirrisjedi legalment u kien jaħdem u kien assikurat u kien iħalla 16 eh, għal 10 snin tilef l-impik tiegħu fl-2010 mbagħad sab sab impik ieħor f'Novembru tal-2013 u reġa' beda jaħdem, però ma ġeddewlux il-permess. U hemm ukoll interpretazzjoni limitativa tal-prova tal-assikurazzjoni tas-saħħa. Eh, per eżempju, l-autorità ta' taxa fl izvezja taċċetta biss eh, il-forma eh, il formula S1. Eh, u ek ma jkollomx dina ma jkunux jistaw jirċevu numru personali. U dan huwa importanti biex wieħed ikun jista' jgawdi mis-servizzi fil-tas-sikurta soċjali. Fuq il-ċaħda ta' tħur residenza u espulsjoni, hemm data limitata ħafna disponibbli minn ħafna stati membri. <clears throat> Hemm anki data limitata fuq il-raġunijiet prinċipali li l-istati membri invokaw biex jixtu dawn id-deċiżjonijiet. ħafna minn din hija disponibbli fil-kazistika Il-raġuni principali hija nuqqas ta' risorsi suffiċenti jew eh, raġunijiet oħrajn huma il-fatt illi ma, ma jisodisfawx il-kriteri ta' residenza jew il-fatt illi jirrappreżentaw pis fuq il-sistema ta' sikurezza soċjali. ta' saħħa jew anki mħabba li memx Eh, dokumenti ta' vjaġġar. Mux ta' ċittadini ta' pajz terzi, biss anki tal-membri tal-familja tagħhom, anki l-iskuża hija li huma marbutin ma' kriminalità. Il-problemi l-prinċipali identifikati fuq it tul ta' fuq ċaħda ta' tħul u l-iktar Eh, eh, noqas ta' risorsi suffiċenti. Ħafna stati membri ma jikkonsiderawx il-konsiderazzjonijiet kollha importanti biex jistabilixi jekk eh, il-persuna u, u, sareċ pis irraġunevoli fuq is-sistema soċjali anki ħafna drabi jibbażawa fuq is-sikurtà pubblika b'mod partikolari. ċerti stati membri jespellu ċittadini tal-Unjoni Ewropea għabbażi ta' komplikazzjonijiet kriminali minn ma jħarsu lejn il-ċirkustanzi kollha tal każ u mhux l-istati kollha jirrispettaw il-protezzjoni għatal ċittadini Ewropej u membri tal-familja għal dawk ċittadini li kienu iktar minn ħames snin fl-istat membru. ħafna drabi u koll raġunijiet għal eh, ċaħda ta' tħulju ta' espulsjonijiet u mumiex qed irrispettaw verament il-guidelines tal-direttiva u jħallu eh, ħafna inċertezza eh, għal familji. Hemm anki limitazzjonijiet fuq il- protezzjoni kontra eh, dawn l-espulsjonijiet u ċaħda ta' tħul. E L-ostakoli principali fl-aċċess tal sikurezza soċjali u huma eh, mumiex neċessarjament marbutin ma xi punt fuq id-direttiva, imma jirrigwarda il-ċaliq ħieles u għandu jkun parti minn dan il-fatt li wieħed jistgħu jaċċedu għal dawn is-servizzi. L-aċess huwa għal pensjonijiet għal kura ta' saħħa u benefiċi soċjali eh, tampiki. Eh, e, L-ostakoli prinċipali eh, kienu nuqqas ta' koordinazzjoni u komunikazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali u kwistjonijiet tal-rikonoxximent tal-, -rikonoxximent tal karta ta' assikurazzjoni ta' saħħa e, Ewropea. Il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u familji kellhom problemi anki e, e, biex jipprovaw kemm li ħalsu l-kontribuzzjoni fi stat membru ieħor. ħafna drabi anki dan jwassal għal rifjut ta' drittijiet. Fuq diskriminazzjonijiet mhux il-każijiet kollha ta' diskriminazzjoni ġew identifikati. Ħafna każijiet ta' diskriminazzjoni fuq direttiva illi sibna jidru la darba illi ċittadini Ewropew jirrisjedu u jipprovaw jaċċedu għal ċerti servizzi, per eżempju, diskriminazzjoni a bazi ta' nazjonalità u aċċess tal-impjegi, eh, per eżempju, u mal Eh, eh, xkil biex wieħed jidħol f'ċerti professjonijiet u anki fi servizz ċivili u anki eh, formalitajiet fil ċittadini bulgari u rumani għandhom qed jaffaċċaw diskriminazzjoni fuq l impigi f'ċerti stati membri minkej għal fatt e, illi il mizuri tranzizjonali fuq dawn iż-żewġ pajjiżi waqfu mill-2014 fuq l access għall-edukazzjoni kien hemm anki il-menti fuq il-fatt illi eh, il-miżati huma iktar għal persuni li mhumiex ċittadini ta' dak il-pajjiż. Eh, miżati iktar oljin u anki spejjeż iktar oljien għal u anki anki tal-assikurazzjoni tal-vetturi. Diskriminazzjoni anki minnaħa tal-banek eh, billi ma tawomx servizzi u u imponew limitazzjonijiet iktar ibsin. U kwistjoni oħra li hija diskriminazzjoni fuq dak li għandu xaqsam tal-prezzijiet, per eżempju, fil-sistema ta' trasport. Umbat diskriminazzjoni fuq il-sistatus ċivili u l-orientazzjoni sessuali, eh, per eżempju persuni eh, omosessuali, eh, għandhom eh, ma maġiċ rikonosciuti dritt taħħom għal ċali ħiles fl-istati membri. Pero hemm ċerti stati membri li ma jaz, li ma jirrikonoxxux il-civil partnerships u għandhom diskriminazzjonijiet kontra dawn il- eh, dawn il-każijiet, per eżempju fi Slovakkja u fil-Polonja. U dawn jinkludu eh, il ċahda ta' anki fil-kas ta' xiri ta' proprjetà. E, e, hemm ukoll il-diskriminazzjoni fuq l-oriġini etnika u razza. E, Roma, per eżempju, eh, sofrew diskriminazzjoni, per eżempju, eh, diskriminazzjoni fuq l-aċċess ta' impjegi tal-edukazzjoni ta' servizzi finanzjarja, tal-akkomodazzjoni u protezzjoni soċjali f'ħafna stati membri. Iċ-ċittadini Roma u kol ma jistawx jirreġistraw f'stat membru ieħor laqas jistaw u, huma suġġetti ta' deportazzjoni u ta' espulsjonijiet. Fu eh, miżuri biex neġildu kontra l-abus ta' dawn id-drittijiet, fl-istati membri hemm eh, miżuri biex wieħed jiġilet kontra żwieġ ta' konvenjenza u anki eh, kontra l-frodi, però hemm nuqqas ta' data disponibli biex nkun nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-effettività ta' dawn il-miżuri. <clears throat> Hemm xi ftit evidenza però minn stati membri li jindikaw li dawn il-miżuri għandhom impatt negattiv fuq id-dritt ta' ċaqli ħieles. Per eżempju, L-inversjoni tal-pista l prova eh, iridu iridu jipruvaw illi żwieġ tagħhom ma kienx żwieġ ta' konvenjenza, speċjalment fir-Renju Unit fejn kien hemm ħafna minn dawn iż-żwiġijiet. Fl-aħħar, Ir-rakkomandazzjonijiet li aħna qed nipproponu fl-istudju tagħna eh, jinkludu illi il-Kummissjoni Ewropea għandha titlob mill-Istati membri illi jieġbru b'mod iktar sistematiku paragonabli paragonabbli fuq ir-raġunijiet prinċipali ta' ċaħda ta' tħulu u ta' residenza. Il-Komissjoni għandha anki timmonitorizza eh, il-trasposizjoni mill-implementazzjoni ta' direttiva u wkoll tagħmel aġġornament u gwida għal trasposizjoni aħjar però fl-istess ħin għandha tagħti iktar kjarifika fuq it-termini li qed użati fid-direttiva eh, dipendenti, relazzjoni durevoli, l-iktar kmini possibbli u klim ieħor. U importanti illi il-menti li jiġu irċevuti eh, hemm bżonn li jkun hemm anki l-hotline biex nkunu nistgħu nitrattawhom dawn il-menti. U fl-aħħar il-Kummissjoni, il-Parlament għandhom zidu. l-isforzi biex iżidu E, il-kuxenza tal-ċittadini fuq id-drittijiet tagħhom ta' ċalli ħieles. Grazzi ħafna. You very much. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtna dawn il-proposti konkreti dwar kif inkomplu nidġildu din is-sitwazzjoni. Issa ser niftaħ il-diskussjoni għal kollegi sabiex jintervjenu jew jistaqsu mistoqsijiet. Min jixtieq jibda' jekk ħadd ma jixtieq jibda nibda jien. Għandi diversi mistoqsijiet, waħda minnhom eh, hija xi ħaġa li ovvja llum din hija id-drittijiet taċ ċittadini dwar is-sitwazzjoni fir-Renju Unit bħalissa. Qed naħdem qed naħseb dwar l-espożjoni għabbażi ta' ordni pubblika u sigurtà. Aħna għandna wkoll xhieda diretti ta' dak li qed jiġri fir-Renju Unit bħalissa wara r referendu u l brexit Din hija l-mistoqsija tiegħi x'inhi s-sitwazzjoni għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit bħalissa. Mistoqsija żgħira. Forsi kollegi issa intom ispirati sa biex tieħdu l-kelma. Le. Tajjeb. Sfortunatament, l-istudju sar qabel mm. il-referendu, għalek ma stajniex niġbru formazzjoni dwar dak li ġara wara. Bħalissa il renju Unit għadu fil unjoni Ewropea ġifiri il regoli għadhom japplikaw u ma obbligati illi japplikaw id-direttiva. Peressi li l-artiklu għadu ma ma bedix ma nistawx nikkommentaw fuq xi ħaġa illi se sir fir-Renju Unit u fin-negozjati u se jkun l-impatt. Palma qed l-istudju sar qabel ir-referendu. Forsi dan jista' jkun studju ieħor. Jiena nista' nżid ukoll illi Theresa May qalet illi ser tibda artiklu 50 f'Marzu tal-2017. Dan li l-Iran Unit mhux ser jitlaq qabel l-2019 u ħafna ċittadini ikunu ikollhom il ikunu intitolati għal residenza permanenti x'ikunu għaddew ħames snin jider meta naqra l-istudju li l-kunċett kollu ta' saħa pubblika ordni u sigurtà tħalli ħafna spazju għall istati membri sabiex jiddeċidu għax m'hemmx definizzjoni ta' xi dawn l-affarijiet. U jiena qed nifhem li din hija problema prinċipali kif nirrispondu għal dan għal din sitwazzjoni hemm xi mod kif nistgħu eh, nagħlqu l-ambitu għandkom forsi definizzjoni kredibbli jew aktar ċara illi jistgħu jillimitaw dawn il-miżuri li huma fidel l-Istati membri? Id-direttiva toffri protezzjoni li l-Istati membri jridu japplikaw sabiex jimplementaw l-espulsjoni fuq dawn il-bażijiet. Però kull pajjiż jista' jiddeċidi għal ħinnifsu xi fisser e, xi tfisser sigurtà pubblika u e, politika pubblika. il-WHO ser tagħmel lista ta' mart li huwa l-aktar li jittieħed bħalissa Aħna l-tajna ma xi kwistjonijiet, però l-problema hija m'għandniex informazzjoni biżżejjed, għana kellna dir rekomandazzjoni. Ma, naf, ma nafux li ma espulsjonijiet saru għabbażi ta' dan jew ġustifikazzjonijiet oħra. Sakemm ma jkollniex din l-informazzjoni, ma nistgħux nofru iktar rakkomandazzjonijiet. Dan huwa l-puntana. Kien hemm ver ftit pajjiżi illi kellhom informazzjoni dwar dan naħseb inqas minn 10 kellhom informazzjoni l-oħrajn kellhom informazzjoni mifruxa ħafna ma stajniex nidentifikaw bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dak li mhux tal-Unjoni Ewropea. Allura rakkomandazzjonijiet saru bbażi ta' din nuqqas ta' informazzjoni. Ma wek il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna nixtieq ngħid li dan huwa studju li kulħadd għandu jara dan huwa investiment kbir li sar podkoġġut minn dan il-kumitat u il-kumitat tal-libe. U dan ħareġ mill-Dipartiment tal-Politika ċe Ottavio Marzotti li qiegħed hawnhekk u il-kollega tiegħu ħadmu ħafna fuq din il-pubblikazzjoni u jina nirrakkomandalkom li taqraw din dal-istudju. Nemmen ukoll anzi naħseb li għaw rappreżentanza tal-Komissjoni fil-Kamra u nixtieqkom nixtieq nadikom il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President, il-ġurnata tajba l kulħadd Aħna grazzi ħafna l-opportunità li nikkommenta fuq dal-istudju f'dal-istadju. Aħna analizzajna riżultati għall istati membri differenti bir-raqqa u rajna fejn l-esperti nazzjonali sabu problemi u dan huwa u bħala riżultat preliminar nista' ngħid li dawn l-ostakli li ġew identifikati fl-istudju aħna konxi minnhom u qed nattakkawhom. Aħna qegħdin f'kuntatt mal-Istati Membri fuq eh, punti speċifiċi u aħna naqblu illi il- kondizjoni ta' tħula l-ċittadin tal-Unjoni Ewropea mhix problema, però meta jkun hemm membru ieħor tal-familja dejjem ikun hemm xi problemi. Aħna kuntentet naraw dan l-istudju għaliex il-konklużjoni tiegħu hija importanti ħafna tur l-importanza tal-moviment ħieles. Palma qed intistess il-moviment ħieles huwa wieħed mill-iktar suċċessi importanti tal-Unjoni Ewropea. U huwa valu li ċittadini konxi minnhom. Nixtieq nirreferi għal eh, Ewropa Rometru ta' Marzu ta' dis-sena, erba' minn kull ħames eh, persuni qalu illi jaqblu mal-movement ħieles u jemnu li hemm benefiċċju għal pajjiż u għall-ekonomija. Aħna indunajna wkoll li hemm ħafna xogħol xi jsir. Ovvjament irridu għajmu kuxjenza, però aħna wkoll kontenti li qed naraw li hemm zita fil-arfin ta' ċittadini matul l-aħħar snin fil-Eurobarometri rajna illi dejjem iktar nies ma' konxi ta' drittijiet tagħhom. Aħna naqblu mal-riżultat finali illi għat irrit isir xi xogħol mill-Kummissjoni u mill-Istati Membru wkoll. President, il-President Juncker ukoll għal fil-diskors ta' State of the Union li dan huwa sforz konġunt sabiex nimplementaw id-drittijiet tagħna f'dan il-kuntest li nixtieq ukoll nirreferi għad-direttiva tal- tal-2014 54 illi tistaqsi stati membri li jkollhom korp għall-analiżi u l-appoġġ tat trattament ugwali tal-ħaddiema tal-Unjoni. U bitwaqqif ta' dawn il-korpi, dawn il-problemi ta' ċittadini jkunu indirizzati u ħafna ostakli li nsabu fl-istudju jinelbu. Aħna nasbu li r rakkomandazzjonijiet huma utli ħafna, grazzi ħafna. Fuq l-informazzjoni u l-ġbir ta' informazzjoni aħna għanna problema minnaħa aħna nqogħdu fuq l-informazzjoni li stati membri jiġbru u jekk ma jiġbru u huwa diffiċli li jkollna konklużjoni tajba. Aħna niġbru informazzjoni fuq każi ta' abbuż u frodi fuq bażi regolari, però bħalissa ma morrux li l-in. Aħna għanna bżonn ħarsu lejn ir-rikjesti u r-rifjut ta' tħul. Però rridu naraw il-pis li nfa fuq l-Istati membri rridu sibu bilanċ minnaħa rridu formazzjoni preċiża għal politiki kollha tagħna u minnaħa l-oħra rridu naraw kemm nistgħu nistaqsu l-Istati membri sabiex jinvestu f'din l-informazzjoni Fuq ir-rakkomandazzjoni sabiex niżguraw t-traspożizzjoni sħiħa, il-Kummissjoni hija kommessa impenjata anzi sabiex tipplementa il-direttiva bħala eh, gwardja ta' trattat. Forsi mhux neċessarjament taraw li ħafna taraw ħafna ksur dan ma il-numru ma jfissirx li aħna attivi jew le, aħna nippruvaw insolvu ħafna problemi prattiċi fi stadju eh, aktar bikri il-pilot aħna nindirizzaw l-istati membri fuq eh, livell amministrativ tekniku sabiex naraw nistewx insolvu il-problemi li jaffaċċaw iċ-ċittadini fi stadju aktar bikri u ma niftħux il-proċeduri. Però xi stati membri jridu jibdu leġislazzjonijiet sabiex ikunu konformi mad direttiva, però aħna impenjati sabiex eh, naraw li jkun hemm implementazzjonijiet korretta tal-ekin Fuq ir-rakkomandazzjoni sabiex niċċaraw it-termini u il-punt li għamil dwar il-nozzjoni ta' ordni pubblika, f'dan il-kutess jen nishtiq nirreferi għal linji gwida tal-2009 li l-Kummissjoni adottat. Il-linji gwida għal trasposizjoni aħjar ta' direttiva tal-2004. Il-nozzjoni tal-ordni pubblika hija interpretata mill-Istati membri ma tistax tkun definizzjoni li tapplika għal 28 stat membru bl-istess mod, però aħna ninsistu biċ-ċar li din id-dispożizzjoni tkun applikata f'limitazzjonijiet stretti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll ħdimna fuq il-linji gwida fl-2013 ħames azzjoni biex nagħmlu differenza illi eh, offru kjarifiki fuq id definizzjonijiet u l-lini gwida fuq l-applikazzjoni tar regoli tal-moviment ħiles u dan waslu għal handbook sabiex il-istati membri ġildu eh, żwieġ ta' konvenjenza aħna ser nibat il-links għall-lini gwida kollha li semmejt l-segretarjat sabiex tkunu tistgħu tqasmuhom. Umbat, ħafna xogħol qed isir fuq solvet ma konniex eh, konxi li krem xi problemi bil-linji gwida. mbagħad il-kuxjenza dwar id-drittijiet ta' ċittadini aħna eh, kellna hawnhekk fil-komunità Peti u Libe f'Mejju u dan huwa pass. Pass ieħor huwa ir-rapport tal-Kummissjoni li għandu jiġi adottat din is-sena fuq id-drittijiet taċ-ċittadini. Aħna wkoll ipprovajna nagħtu kemm jista' jkun informazzjoni fuq il-portal Europe u fuq il sit Strumenti ieħor li qed naħdmu fuq huwa strument ta' e-learning għall awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex ikollhom taħriġ tajjeb u meta jkunu aktar mħarġa fil-laqsma differenti jkunu jistgħu biex sabiex ineħu l-ostakli li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jaffaċċjaw. Grazzi ħafna. Jiena nirringrazzja lilek tal kontribut tiegħek. Ovvjament huwa xogħol il-Kummissjoni u l-Kumitat tagħna f'dan il-Parlament għandhom jagħmlu flimkien u jien nista' niżgurak li aħna ser inkomplu nagħmlu monitoraġġ tal-petizzjonijiet li nirċievu u naħdmu flimkien mal-Kummissjoni sabiex inqajmu kuxjenza b'mod xieraq u possibilment ukoll insibu soluzzjonijiet sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkunu aktar maqudin fl-Ewropa aktar milli aħna llum sabiex iċ-ċittadini jkunu konxi mill-drittijiet tagħhom ikollhom aċċess mingħajr ostakli. Dan kien l-ewwel panel u jiena nirringrazzjakom ħafna. Issa huwa il-privileġġ tiegħi li ngħaddi il kan anzi ngħaddi l-moderazzjoni tad-diskussjoni lill kollega Heinz Heinz sabiex ikun il-moderatur tal-panel li jmiss. Mikrofonu għal-kelim. Grazzi ħafna President li għamilt um, kontributa dan il smeħ importanti jiena u kol nishtiq nirringrazzja l-awturi ta' dal-istudju għax-xogħol tagħhom u aktar tard ser ukoll nikkommentaw fuq l-opinjoni bon ġenerali. Mela, issa ser ngħaddu għal suġġett li jmiss. Anzi, Is-Sinjura Tarok li saqsit għal kelma, jiddispjaċini kont xi ftit tard. Jiena rrid nindirizza l-awtorità dal-istudju sabiex forsi jkun hemm aktar studju estensjoni. Tafu illi id-dritt għal moviment ħieles huwa mhux biss ċittadini tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll għal residenti permanenti. Hemm direttiva għal ċittadini ta' pajjiżi terzi illi huma residenti permanenti hemm ukoll ħafna ħafna nies jissejħu non-citizens dawn jirċievu passaporti anke mingħand l-Estonja pajjiżi huma ċittadini ta' kwalunkwe stat. Hemm ħafna ostaklu wkoll fit trasposizzjoni ta' direttiva għal moviment ħieles u id-dritt illi taħdem f'pajjiż terz. anki għal ċittadini ta' pajjiżi terzi jkun tajjeb ukoll illi ħarsu lejn din is-sitwazzjoni. Nista' wkoll nipprovdi xi każijiet partikolari, speċjalment għaliex spiss ikun hemm familji mħalta, ikun hemm tfal ta' dawn in-nies illi skont il-leġiżlazzjoni tal-istat ikunu ċittadini meta jitwieltu, però il- ġenituri jkollhom l-istat ta' non-citizens. U f'din is-sitwazzjoni jkun hemm problemi partikolari meta niġu għad-drittijiet ta' residenza fl-istat membru differenti. Ikun għalhekk interessanti anki għalikom bħala riċerkaturi zaza sabiex tħarsu lejn dan il-punt. Però grazzi ħafna u kienu tli ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi, nasseb li huwa suġġett importanti ħafna rrit nistaqsikom matur ir-riċerka għandu ngħidu b'dan iva ħna ħarisna lejn membri tal-familja minn pajjiżi terzi u id-drittijiet tagħhom ta' movement ħieles u vera kien hemm kwistjonijiet u kien hemm familja li fejn il-ġenituri kienu b'ċittadini ta' pajjiżi terzi u kellhom tfal bil bil-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u stat jista' jiddeċiedi li jirfjuta jew kella jkun hemm espulsjoni għal raġunijiet differenti. Meta il-ġenituri kollom tfal fiċ ċittadinanza Ewropea, dan il-fatt mhux dejjem jiġi konsidrat. Umbat jista' jkun hemm familja li taqqasam minħabba dawn ir-raġunijiet, dawn huma kwistjonijiet illi rajna fil-analiżi komparattiva. Ma nafux kemm huma kbar dawn il-kwistjonijiet, però hemm kwistjonijiet fl-istati membri fejn il- każi individwali mhux jittieħdu konsiderazzjoni biżejjed. Umbagħad ikun hemm fejn ikun hemm deċiżjoni awtomatika jitlu problemi grazzi ħafna ta' dan il-kumment spontanju se nżommu ta' f'moħħna u nagħmlu segwitu fir resume sal dan ismih naħseb huwa punt li m'għandniex nabbandunaw fil-futur fl-analiżi tagħna. Għalhekk ngħadu għattini eh, smih tagħna tini tema il ċittadini tal-Unjoni Ewropea u d-dritt li jadbu fl-Unjoni Ewropea il-responsabilità tal-mina ħaddem fl-Unjoni Ewropea għanna espert fosna is-sur Marek Benjo huwa riċerkatur fil-Università ta' Krakow għall-ekonomija huwa president tal-inizjattiva tal-mobilità tax-xogħol. Sur Ben jena dilek il-kelma għal 10 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, membri tal-Parlament, ħaddiema ta' dan il-Parlament u esperti, sinjuri, Jiena għandi l-onur li nkun hawnhekk u nitkellem dwar il- kwestjoni żara dettaljata tal-responsabilità eh, ta' min ħadem illi eh, Hemm il-problema tal-promissory notes. Dawn huma problemi rati mal-kontrat għax-xogħol hemm possibilità li jkun hemm sara minnaħa ta' minna ħaddem. Dan huwa obbligu illi jitħalla somma ta' flus għal min għandu minn għandu sida għadda din il-nota u kol promissory note vojta demandix somma fuqa u tista' tinkiteb hekk kif jixtieq minna ħaddem u dan huwa perikoluż dan huwa strument illi jattira anzi li jintuża fil-liġi ċivili. Se niskellem kol fuq il-kummerċ il-ħaddim, eh, anzi minna ħaddim jista jitrasferixi għal partit terz il-poter kollu jingħata l-min jagħti l-flus għad ma u min ikollina tal-flus m'għandux poter. Il-proċedura fil każ ta' promissory note hija faċli u maġla għandna żewġ każijiet, għanna żewġ petizzjonijiet li tres u l-ewwel u l-istorja ta' um, hairdresser u, uh, u persuna ora li taħdem fabbrika huma it-tnejn iffirmaw um, promissory notes vojta meta firmaw il-kontrat il, il dawn kellhom kuntratti tax-xogħol sabiex iwaqfu lil min ħaddam sab anzi lil ħaddiema sabiex ma jwaqfux il- ma jwaqfux il-kontrat il minna ħaddem iffirma il-karta disa tarbit iktar mill-paga mil tagħha bħala kastik il-ħaddima fil-fabrika fil ma il-returnax il promissory note għalek mużaħjiex u dan ħoloq stress mentali lil petizzjonant il-promissory notes ma jgħux taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-liġi polakka ma tiddirizzax b'mod dirett il-proibizzjoni ta' promissory notes. Din il-prassi kienet għad aċċettati, però fil-26 ta' jannar tal-2011 ħarġet sentenza illi ħarġet linja ġida ta' liġi. Però din hija sentenza tal-Qorti Suprema mhix preċedenza bħal fil-leġiżlazzjoni anglosassona. Għalhekk tista' tinbidel fil-każijiet eh, fil-qorti fil-futur. il ħaddiema tal-ispiżerija aċċettat il-regoli fir-reġistru u ħarġet promissory note għal ammont massimu ta' 14,000 euro. In-nota ġiet trasferita mbagħad minn min ħaddem lil parti terza. Għalkemm il- sit ta' din tal-promissory note ma kienx minn ħaddem, il-qorti qalet li l promissory note m'għandix tkun iktar valida. Il-kodiċi tax-xogħol titkellem dwar responsabilità tal-ħaddiema f'kapitlu 5 u tajt illi huwa legali li tuża dan sabiex tassigura l obbligu tal-ħaddiem il-qorti indirizzat il- il- il-promissory note qed tintuża bħala shortcut għal responsabilità dan u inqas ta' benefiċċju għal ħaddiem mill-kodiċi tal- tax-xogħol. Hemm il-prinċipju ta' privileġġ f'artiklu 18 fil-kodiċi tax-xogħol illi tajt illi kull kodiċi kontrattwali tista' tkun biss favur jew aħjar għal ħaddiem, però ma tistax tkun nar il-promissory notes jistgħu jkunu naċċettabli legali u mhux validi. Però dawn iż-żewġ petizzjonijiet tresqu fl-2014 u l-każ tal-qorti sar fl-2011. Għalhekk milli jidher il-ġurisprudenza mhux qed tagħdem biżżejjed dawn il-każi. Dawn il-każi reġgħu tfaċċaw għall-inqas fiċ-ċirkostanzi Pollakki għalhekk huwa possibbli illi dawn il-promissory notes illegali jsiru min-naħa tal-ħaddiema mingħajr ma jkollhom kuxjenza legali biżżejjed dan ikun il-każ jekk il-ħaddiem ma jurix il-konnessjoni bejn il-kudrat tax-xogħol u l promissory notes jew inkella jitlu fl-iskadenza promissory notes fi kontratti ċivili. Ħani prezenta diviża oħra kontra l-abużu tal-promissory notes f'kemm kontratti ta' xogħol u ċivili. Jista' jkun hemm xi żball li jsir mill-parti l-oħra. Dan huwa strument li jintuża sabiex jiġu evitat l-azzjoni lokali ta' xi persuna. Il-problema reali li mhix magħrufa però fuq skala kbira hija l xogħol kommissjonar dan huwa popolari fil-Polonja. In-nies jitħadmu fuq frekwentament daqs kontrat ta' xogħol il-kodiġi ta' xogħol ma tapplikax għal dat tipi ta' kontratti u sakemm il-ħaddiem ma jipprovax li minkejja il-nisem tal kontrat dan huwa kontratt ta' xogħol. Mem lebda dubju li taħt ir-regoli attwali l-promissir notes huma aċċettabbli dawn il- t liġi jom. Pero meta il-situazzjoni ekonomika tal-partijiet ma tkunx indaqs, il-promissory note t-duża bħala eh, għodda għal traffika roman u skjavitu moderna ma tħallix li nies sabiex ibidlu x-xogħlijiet fl-istess pajjiż, iżda wkoll twaqqafhom milli jaqsmu l-fruntiera, twaqqafhom milli jkollhom il-libertà li jażlu x-xogħol tagħhom jew ikollhom moviment ħieles però iwassal ukoll għal xogħol mhux dikjarat f'kundizzjonijiet ta' periklu mingħajr ħin għal mistrieħi jew protezzjoni soċjali u għawek naslu għall ostakli tal-mobilità fiħda l-Unjoni Ewropea illi għandu x'jaqsam ma' dan il-kumitat illum. Bħalma qed nat f'dejt kalma l-lum il-mobilità tax xogħol u jiena ngħid ukoll mobilità tas servizzi li tinvolvi wkoll il-mobilità ta' ħaddiema sekondjati huma l-ikbar suċċessi tal-suq uniku, però n nies huma aktar fraġli mill-prodotti u aktar fraġli eh, mill-kapital meta tmexxihom jew meta jimxu wieħed mill-iktar metodi magħrufa sabiex ikun hemm vitmi ta' traffikar huwa meta jkunu marbutin bid-dejn. il-petizjonant li ma ippreżentax il promissory note dal-fat jista jintuża kontri. E. Il-konklużjoni naseb il-promissory notes f'kontratti ċivili eh, għanna eh, nindirizzawhom. Fuq livell regolatorju il-promissory notes għandhom jiġu projbitu jekk il-kwistjoni il jkun hemm persuna naturali u mhux istituzzjoni. Però l-iżvantaġġ jista' jkun aċċess iktar diffiċli għal self il-promissory notes huma użati minn eh, istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jissiguraw pagament. Però iwassal għal skjavitu moderna l-istituzzjonijiet jista' kulli jopponu din il-mozzjoni għalhekk sakemm il-Parlament dan il-Parlament jew il-Parlamenti Nazzjonali jipprojbix il il-promissory notes, l-isforzi tagħna għandhom isiru sabiex innaħħu il-faqar ikun hemm politika tax-xogħol b'saħħitha ikun hemm edukazzjoni bażika għal ċittadini f'kull età u għal-faqar il qat u edukazzjoni li mhix biżżejjed li waslu għat-traffika roman aħna rridu nippromovu l mobilità ta' ħaddiema eh, sekondjati fil-qasam tal movement teres ta' servizzi, din dan it-tip ta' mobilità turi li hija miżura preventiva effettiva kontra il-traffika roman sabiex iżommu dan sigur, irrid ikun hemm ispezzjonijiet ta' xogħol fl-Istati Membri dan huwa provdut fid-direttiva tal-inforzar fuq il-direttiva tal-ħaddiema sekondjati. Dawn is-soluzzjonijiet ma rridux emendi tad-direttiva però inforzar u skemi ta' finanzjar grazzi ħafna. Much uh, I think we will uh, come back uh, to uh, several aspects in the round. Uh... Mela, Issa jena se Naddi għal tieni suġġett għallum u se nadi issa għal punt tal-drittijiet tal-konsumaturi u issu suq digitali bħala parametri li għanna niddiskutuhom. The next one. Uh, Mrs. Pitera, uh, sorry, Uh, you want to uh, uh, speak to this topic or to the Inti se titkellem fuq dan is-suġġett jew fuq l-aħħar wieħed? Tajjeb, mella ħalli nati il-mikrofonu l signora Pitera. Aħna se niġu l għal dan is-suġġett aktar tard jew le għal din kwistjoni tal-promissory notes. Mikrofonu għal kelli. Because we have a very tough uh, time schedule now. So I give the floor to Mrs. Uh, to Mr. Augustine Reina, who is senior legal advisor and uh, team leader on digital European Consumers Organization, uh, BEUC. Uh, Mr. Rena, the floor is yours. I have to ask you to keep to 10 minutes, ma'am. 10 minuti għal kellim li miss. Grazzi, President. U grazie u koll l-Komitat tal-li stednu l-Bewk biex jipparteċipaw f'dan il-dibattitu. Aħna organizzazzjoni li nirrappreżentaw 42 assoċjazzjoni ta' konsumaturi nazzjonali u indipendenti inna preżenti fi Brussella l-aktar minn 50 sena. U eh, għal-daqstan taħna rajna l-Unjoni Ewropea tiżviluppa u rajna wkoll is-suq wahdini jevolvi. Issa jiena se nitkellem fuq il-petizzjonijiet ta' tip differenti illi ġew ippreżentati imma frabta mal-possibilità li għandhom il-konsumaturi illi igawdu mill-suq intern illi jixtru prodotti u eh, servizzi li huma disponibbli eh, fi stati membri oħrajn il-petizzjonijiet illi nirċievu uh, huma minant eh, konsumaturi mill-Bulgarija u l-Polonja illi ma kellhomx il-possibilità li jiksbu aċċess għal kontenut digitali illi kien disponibbli fi stati membri oħrajn. U anki nuqqas ta' aċċess għal eh, prodotti u servizzi offruti minn bejja online li jkunu bbażati fi stati membri oħrajn kien hemm konsumatur Ġermaniż illi ried jixtri mediċini eh, minn eh, minn spizjar online fil-Olanda. Aħna rajna li il-konsumaturi irridu jiffaċċaw ħafna diskriminazzjoni meta jkunu qegħdin jippruvaw jiksbu aċċess għal prodotti li jinsabu uh, fuq websites ta' bejja fi stati membri oħrajn. Dan jolqot liktar liċken stati membri bħal Malta u l-Lussemburgu u konsumaturi fil-vant tal-Europa għaliex essu huwa inqas sviluppat, imma ukoll konsumaturi minn stati membri kbar, per eżempju eh, fil-Ġermaniżi. Eh, aħna għamilna studju fil-Ġermanja dwar possibilità li jkollhom aċċess għal kontenut digitali minn barra u ħafna 70% qalu illi għandhom diffikultà illi jiksbu dan l-aċċess Għalhekk jekk aħna nħarsu lejn is-suq intern mill-perspettiva ta' konsumatur Ewropew, nistgħu naraw illi mill-introduzzjoni tal-suq wahdini għamna progress f'dan il-qasam fil-qasam tal-liġi tal-konsumatur biex ikun hemm inqas ostakoli, Kien hemm liberalizzazzjoni tal-suq intern, imma fis-suq intern it-territorjalità għada ir-regola għall konsumaturi u għaliex huma jiffaċċaw din id-diskriminazzjoni normalment hija bbażata fuq in-nazzjonalità u l-pajjiż ta' residenza li ħafna drabi il-bejjija ikunu jafu bija minħabba l-IP address tiegħek jew inkella l-indirizz għal konsinna mbagħad eh, ikun hemm ħafna eh, tipi ta' diskriminazzjoni differenti minħabba per eżempju illi il-bejjeħ ma jkunx irid ibih, ma jkunx irid jagħmel ikun sinna jew jagħti aċċess, eċetera, eċetera. Mbagħad hemm il-direttiva tal-servizzi li per eżempju l-artiklu 20.20 imem ukoll kustjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni u jekk restrizzjonijiet ta' dan it-tip jeffetwawx il-kompetizzjoni u fis-suq intern bat hemm element ieħor illi eh, eh, huwa in-nuqqas ta' infurzar transkonfinali jekk aħna nħarsu lejn l-artiklu 22 ta' direttiva dwar is-servizzi ħafna drabi fl-istati membri ma jkunx hemm awtoritajiet ta' infurzar biex jiżguraw li dan il-prinċipju jiġi rispettat. Jekk inħarsu lejn il-fondazzjonijiet tal- jew is-sistem tas-suq intern naraw illi kellu jkun zona ta' kummerċ ħieles mingħajr ostakoli interni. Dan huwa konċett illi huwa mnaqqax fit-trattat dwar il-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. U dan ġi żgurat permezz tal-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni u l-approssimazzjoni tal-liġijiet. Fl-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni huwa importanti li l benesseri tal-konsumatur ikun wieħed mill-muturi li skont it-trattat għandu jizgura l-infurzar ta' din il- ta, din l-idea nsibuħ dana fl-artikli 101 ta' trattat. Il-Kommissjoni ridet illi il-konsumaturi jiġu trattati b'mod ġust u dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet l-artiklu illi eh, intazel huwa l-artiklu 114 illi jrid joħloq suq interni li jaħdem kif imiss permezz ta' livell oli ta' protezzjoni għal konsumaturi u dana biex niskuraw illi filan ta' dan il-ħolqin ta' suq intern ikun hemm enfasi kbira fuq il-benesseri tal-konsumatur. Issa jekk aħna inħarsu b'mod speċifiku lejn il-problema tal-geoblocking, għalfejn hemm u jeżisti dan il-geoblocking u x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issolvi dawn il-problemi. Issa mnek namlu distinzjoni bejn il-kontenut digitali u servizzi audiovizivi u prodotti u servizzi illi memx drittijiet tal-awtur fuqhom u m'għandhomx jaqsmu mal-qasam audiovisiv. Mela, jekk aħna nħarsu lejn il-kontenut digitali huwa l-esklusività assoluta tal- eh, ftejmiet tal-licenzi u dan nistaw narawħ mill mill-kazistika tal-Orti Ewropea tal-Ġustizzja mħafna każijiet li nistgħu nużawhom bħala eżempji. X'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea? Aħna eh, għandna l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni. tal liġi tal kompetizzjoni Issa il-Kommissjoni Ewropea ipproponiet li hemm riforma ta' drittijiet tal-awtur fejn hemm strument wieħed regolament maħsub biex jindirizza xaħut minn dawn il-problemi imma mhux b'mod sodisfaċenti għaliex xorta waħda il-geoblocking wara tħul fis seħħ ta' dan ir regolament mhux se jisparixxi għal kollox fuq il-prodotti u servizzi il-raġunijiet huma dovuti għal per eżempju deċiżjoni unilaterali tal-kumpaniji, il-konsinna, il-VAT, il-ftejmi tad-distribuzzjoni u differenzazzjoni tal-suq. U għonek għanna proposta tal-Kommissjoni li eh, tindirizza l-problema tal-geoblocking u anke proposta oħra fuq il-kunsinna tal-pakketti. Issa, mill perspettiva ta' konsumatur Ewropew, kif nixtiequ li jkunu dirizzati dawn il-problemi, x'għandhom ikunu s soluzzjonijiet offruti dawn il-konsumaturi eh, ħarġu u koll bxi idejat dwar il-soluzzjonijiet. Issa ħna identifikajna il-problemi, issa rridu nsibu il-soluzzjonijiet. Għanna proposta li hija il-proposta dwar il-geoblocking illi għandha ambitu limitat ħafna. Imma aħna nqisu illi nistgħu nagħmlu ferm aktar fil-kuntest ta' din il-proposta eh, unna l-Stati membri u l-Parlament Ewropew illi jridu jagħmlu iktar sabiex jindirizzaw il-problemi differenti li jiffaċċaw il-konsumaturi meta jippruvaw jiksbu aċċess għal prodotti minn stat membru ieħor. Għanna bżonn infurzar aktar sistematiku tal-liġi dwar is-suq intern. L-istati membri jinforzaw il-liġijiet tagħhom fis sistema legali tagħhom imma xiġri bil-liġi tal-su intern. Il-Komissjoni għanda il-kompetenza esklusiva li tinforza il-liġi tal-kompetizzjoni imma hemm prinċipju oħrajn bħal dak ta' non-diskriminazzjoni li mhux qed jiġu infurzati. U dawn irridu nagħtuhom priorità jekk aħna rridu verament li s-suq intern jaqdi il-kumpaniji u l-konsumaturi. U dan iġibni għal l-aħħar punt għanna nirrikonoxxu il-libertà tal-aċċess, għanna l-libertà tal-moviment tal-prodotti, tal-kapital, tal-persuni u tal-servizzi. Issa, il-konsumaturi jistaw jixtru iva prodotti u servizzi, imma il-konsumatur għandu l-libertà li kollu aċċess għalihom dawn. Aħna għanna bżonn approċ aktar Ewropew għal dan l-suq intern U din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn irridu nuru liċ ċittadini illi jeżisti suq intern għalihom ukoll. U għal-kem dan il-proċess illi permezzijaw inħoloq is-suq intern u qed niżguraw li s-suq intern jaħdem sew, imma wieħed mis-sisin tal-suq intern huwa l benesseri tal-konsumaturi. U anki il-fat illi eh, ikunem il-libertà illi il-konsumaturi kollu aċċess għal dawn il-prodotti u servizzi li huma disponibli fis-suq intern. Grazzi. Iva, grazzi li lek għall-analizi u l-mod kif deskrivejt il-problema. Issa naddu għattilet suġġett ta' dan it-tieni panel. U sen komplu diskussjoni bil-petizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Għal darboħra għanna espert Mara minn Consultancy Milieu, il signora Katerina Marina Kirjeri. Grazzi, President, għalija huwa pjaċir kbir illi Eh, nkun hawnhekk nġi niddiskuti magħkom fuq suġġetti tant rilevanti. Nirringrazzja lill-Segretarjat tal-Petizzjonijiet tal din l-istedina, lill-membri u l-amministraturi responsabbli għal dan li organizzaw dan is-smieħ. Jiena mhux se noqgħod nitkellem fuq il-petizzjonijiet waħda waħda x'kien hemm wisq u anke għaliex il-Kummissjoni tat eh, tweġiba tajba l-kull waħda minnhom imma jiena se nagħti daqqatajn ġenerali tad-direttiva dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Dak li qed naraw huwa li l-integrazzjoni pożittiva hija diffiċli fuq sma importanti bħat-tul residenza u rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, b'nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' komunikazzjoni, fiduċa u sigurtà. Approċċ ta' armonizzazzjoni pożittiva tajt illi il-kwalifiki tal-plawas u tal-tobba mumiex eh, definiti b'mod daqshekk sempliċi bħal karatteristiċi per eżempju ta' karozza. Hemm 11 stat membru illi joħloq l-ostakoli fir-rikonoxximent tal-kwalifiki, 8 fir-rikonoxximent ta' diplomi akademiċi u 3 fir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u diplomi akademiċi fil-2005 il-direttiva 2035 daħlet fis seħ u konsolidat l-aki komuniter ta' 15 il-direttiva. Tmien snin wara l-Konsil tal-Unjoni Ewropea adotta direttiva modernizzata 2013-55 il-modernizzazzjoni kienet importanti biex tiġi adottata leġislazzjoni fuq il-professjonijiet irregolati u dan kien meħtieġ mhux biss fid-dal ta' teknoloġiji l-ġodda imma anki għal raġunijiet ta' semplifikazzjoni sabiex ikun hemm sistema aktar sempliċi ta' rikonoxximent maħsuba biex tappoġġa il-mobilità ta' professjonisti illi qegħdin ifittxu xogħol b'nadi oħra fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' iktar semplifikazzjoni dan rajni ħċar il-mobilità professjonali baxxa ħafna hemm mobilità annwali ta' 0.2% eh, imma 28% tal-Ewropej li huma tal-età tax-xogħol li huma għandhom iktar minn 15-il sena biħsibhom jmorru jaħdmu band oħra kważi 15% tal-każijiet solvi huma kollha eh, dwar kwalifiki professjonali u anki diffikultà il-kellima għadha titkellem wis eh, bil-għaġla u l-interpreti bil-kem qed ilaħqu magħha. Eh, qed nipprova nżomma jnejja fuq il-ħin. Anki il-diffikultajiet miżuri ta' kompens, problemi bil-livelli tal-edukazzjoni, per eżempju il-qafas Ewropew Eh, kwalifiki professjonali proċess ta' Bologna restrizzjonijiet tal-moviment ħieles ta' persuni u servizzi huma ħafna u anki fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-popolazzjoni ta' nies li jistgħu jaħdmu fl-Istati membri se tonqos bsitt miljuni u se jkun miljun inqas professjonisti fil-qasam tas-saħħa sal-2020 imma il-bżonn għal ħaddiema kwalifikati se jkompli jiżdied. Eh, se jkun hemm eh, bżonn ta' 16 il miljun persuna fl-Unjoni Ewropea minn issa sal-2020 u anki eh, professjonisti mħarġa fiskej il vokazzjonali. direttiva mandenti tapplika għal professjonisti li jixtiequ jistabbilixxu ruhom permezz ta' ehm, li pratikaw professjoni irregolata f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea um, fejn huma ikunu kisbu il-kwalifiki professjonali tagħhom. Mhuwiex applikabbli għal professjonijiet li għaw ta' speċi eh, dir direttivi bħall avukati l-awdituri u oħrajn. <coughs> Id-direttiva tkompli toffri tlet possibilitajiet ta' rikonoxximent mod partikolari tipprovdi rikonoxximent awtomatiku għal numru limitat ta' professjonijiet tobba, dentisti, infermiera, wibla, pispizjara, eh, veterinari u periti, imma ddaħħal bidliet fid definizzjoni ta' rekwiżiti minimi ta' taħriġ u toffri possibilitajiet biex jinħolqu common training frameworks bbażati fuq ehm, ħiliet, um, kompetenzi u aċċezzjonijiet ukoll għal professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Tnejn, rikonoxximent reċiproku għal professjonisti il-maġġoranza tal-professjonijiet madana kollu il-kwalifiki huma differenti ħafna minn pajjiż u jew inkella il- ehm, il-tul tal-korsijiet li jkunu segwiti huma differenti ħafna minn stat membru għal ieħor għalhekk hemm bżonn li jkun hemm test jew inkella perjodu ta' adattament sabiex ehm, in-nuqqas jintela eh, fil-kontest tal-kwalifiki u l-persuna ikolla aċċess għal professjoni. Unbat, eh, fċerti situazzjonijiet il-professjonisti jistaw jaħdmu għabbażi ta' dikjarazzjoni li ssir minn qabel u li tkun tinkludi informazzjoni dettaljata tal istabiliment l-assigurazzjoni u kompetenzi professjonali fi stat membru ieħor dwar il-professjonijiet fil-qasam tas saħħa u tas sigurtà u sikurezza, hemm bżonn ta' eh, kontrolli fuq il-kwalifiki, fuq il-ħiliet tal-lingwa, eh, huma permessi. Mbagħad hemm il-European Professional Card li huwa ċertifikat elettroniku dana se jinħareġ fl-istat membru ta' l-oriġini u eh, jiġi trasmess permezz ta' limi lill-istat membru eh, eh, ta' akkoljenza kemm biex joffri mobilità permanenti u temporanja il-ħruġ ta' l-EPC mhux se joffri dritt awtomatiku li wieħed jipprattika professjoni jekk ikun hemm ċerti rekwiżiti jew proċeduri ta' kontroll li jeżistu diġà fl-istat membru akkoljenti qabel ma jinħareġ l IPC. Għal dawk illi għatandhom eh, għandhom il- eh, se jaħdmu ma' tfal, hemm bżonn li jkun hemm rispett stret tal saħħa pubblika, sigurtà tal-tfal, eccetera consumer protection and public health. More concretely, it launches a proactive alert mechanism. Unbatem mekkanizmu kol ta' alert illi jiprovdi li l-autoritajiet fl stati membri informaw l-autoritajiet fl-istat membru ieħor dwar dawk il-professjonisti illi ma tħallewx mill-autoritajiet nazzjonali jew rati li jippratikaw barra minnek il-kontroll ta' eh, l-arfin tal-lingwi huwa msaħħa Ir-regola li tapplika l kulħadd hija li l-professjonisti jridu jkollu arfin tal-lingwi meħtieġa biex jipprattikaw il-professjoni fl-istat membru akkoljenti. Madana kollu fir-rigward ta' dawk li se jaħdmu fil-qasam tas-saħħa m'hemmx limiti għal kontrolli li jistgħu jsiru. L-istati membri jistgħu jimponu u għandhom marġni wiesa ta' apprezzament dwar xtip ta' kontrolli jistaw jagħmlu, per eżempju testijiet tal-arfin tal-lingwi jew ta' kompetenzi lingwistiċi u meta jew qabel jew wara ir-reġistrazzjoni u meta se jimponu dawn l-obligi lingwistiċi għalhekk ikun hemm dan l-aċċess għall professjoni maqsum f'żewġ fażijiet. Issa għar-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet tiegħi. Wieħed mill-ikbar Eh, ostakoli non amministrativi li jeżistu huwa propju l-mod kif jiġi rikonoxxuti il-kwalifiki miksuba fi stat membru wieħed minn stat membru ieħor. Imma l-agenda għada miex kompletata jekk aħna rridu eh, nofru aktar possibilità ta' mobilità liċ ċittadini rridu nbidlu l-atteġġament, irridu nofru iktar informazzjoni dwar eh, il-liġi Ewropea, bħal pereżempju x'inhuma drittijiet bħala ċittadin Ewropew. Irridu nofru formazzjoni Eh, fuq id-drittijiet fuq il-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea, livell nazzjonali, reġjonali, lokali, kostituenzi tal-membri tal-Parlament Ewropew, rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, eċetera, eċetera. Nispjegawlhom lin-nies x'tagħmel l-Unjoni Ewropea għalija u għaliex. Mbagħad irid ikun hemm ukoll informazzjoni dwar il-mekkaniżmi ta' rimedju din l-informazzjoni tittinata fuq il-livelli kollha wkoll kif qalet il kummissjoni li petizzjonanti per eżempju il-National Points of Single Contact, il-Solvit Centers fuq livell nazzjonali, il-Medjatur nazzjonali, il-Rati nazzjonali, il-Your Europe Advice, u nespandu l-użu tagħhom sabiex ikun hemm soluzzjoni aktar maġla offruta li ċittadini għal problemi tagħhom. Umbagħad irridu niżviluppaw approċċ iktar proattiv, per eżempju li noħorġu eh, linji gwida fit taħriġ tal-persuni li jaħdmu mal-gvern li tu jagħtuhom informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi l ħaddiema u irridu nżommu f'moħħna illi mhux possibbli li kulħadd jifimom id-direttivi tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar net irrid ngħid illi d-dritt tal-mobilità li wieħed jiċċaqla jgħix u jaħdem f'kullimkien fl-Unjoni Ewropea għandu titqis bħala sfida pożittiva u għandna inħeġġu lil kulħadd biex jipprofitta ruħu minna u eh, l-kellima tiskod tiskuża ruħa li tkelmet brata maġla ħafna. Grazzi, grazzi anki tal ispeċajt Grazzi. U ħalli nisa najt illi il-komment tijak ħari u wieħed li rridu najduħ l-gvernijiet kollha tal-istati membri kollha E, e jina naħseb illi propju dan huwa il-problema principali fuq l-argumenti kollha huwa propju in-nuqqas tarida mill-gvernijiet nazzjonali li nimplementaw ħaġa li hija prinċipju Ewropew. Naturalment jista u koll ikunem ħidma minnaħat tal-Kummissjoni neċessarja, però dina miex konklużjoni li se noħodessa. Jekk intkom taqblu allura, Issa hemm bżonn nisimgħu l-kontribuzzjoni minant il-membri eh, tal-parlament nisimaw il-Sinjura Pitera l-ewel un-bat nitolbu l-Kommissjoni t-rispondi fuq dawn it-tlet argumenti. Grazzi, President. Jina għandi zewġ mistoqsijiet fuq zewġ punti tal-agenda tal-lum. L-ewel waħda jadin għassur għad-dottor Benjo. Inti taqbel mal-pozizjoni tal kommissjoni illi meta kidbet l-opinjoni il taħħa fuq il petizjoni li semmejtin fl-istudju għalet illi il-kwistjonijiet illi għajmu il-petizjonanti għandhom jiġu nfurzati mill-autoritajiet nazjonali u dawn jinkludi jinkludu anki supervizjoni tal-su eh, eh, ta' xol bħal sistema ġudizzjarju dawn u ma possibilitajiet reali? U verament possibli illi wieħed iwaqqaf il-persuni illi jemettu promissory notes għal relazzjonijiet tax xogħol. E, e, sempliċement imħabba li hemm sentenza mill-Qorti Ewropea. U tieni mistoqsija, is-servizzi tal-Parlament analizzaw is-sitwazzjoni fu fuq dawn il-promissory notes vojta blank mm, eh, illi ġew emessi minn stati membri oħrajn u rajna illi din il-kwistjoni tkompli teżisti fil-istati membri nu ġodda. Inti taf kazijiet, kazijiet fl-istati membri fejn dan l-istrument ġi projbit u kif ġi projbit. U it-tini kwestjoni tiegħi hija id-drittijiet tal-konsumatur fis-suq. ħaġa tajba li l-aħħar petizzjoni hija tal-2010 il-Kummissjoni taf x'inhu l-problema, imma wasalna fl-2016 u din il-kwistjoni ħadd ma irsolvija u għedin anki nitkelmu fuq bidla tal-regolament min-naħa tal-Parlament u Kunsil, però il-proposti ma waslux għadhom mill-Kummissjoni biex tbiddel il-regolament illi eh, imħabba fil-fat li ċittadini ma jistawx jaċċedu il-kontenut kulturali mill-barra mill-frontiera u fuq il-geoblocking. blocking u il-Kommissjoni għamlet proposta fuq il-geoblocking u l-kontenuti kulturali u il-drittijiet tal-awtur. Minija il-Komitat Kult, il-Komitat Imko kompetenti, però fid-dokumenti taħħa l-Kommissjoni ma proponiet lebda soluzzjoni għal dawn il-problemi tal-petizjonati. Petizjonanti, allora meta se kun possibli li l-ċittadini Ewropej jkunu jistaw jixtru il-kontenut digitali anki transkonfinalment. U jena nittama li e, waqt li wieħed jaħdem fuq dawn regolamenti, fil-fatt se nemendawhom. Tista tajdilna l-Kummissjoni li ma atti legali għandhom jiġu korretti. Grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet sostanzjali. Issa nisimgħu menant il-kollega Zdanoka. Grazie. Ixi Signora Pitera, diġa għamlet il-mistoqsija li jina xtaqt namel għall-ewel kallim, is-surbenija. Jena jekk fimt inti għat il-leġizlazzjoni fuq livell Ewropew ġa teżisti, allora il-problema hija dik tal-implementazzjoni biss, jekk sewwa fimt mela mem lebda bżon ta' azzjoni minnaħa tal leġislatur tal-Unjoni Ewropea f'dan il-każ din kienet il-mistoqsija tiegħi biex nifhem aktar is-sitwazzjoni. It-tieni mistoqsija hija fuq il-kwalifiki il-ħiliet professjonali minn is-Sinjura Krujeri. Inti tkellimt fuq il-profiċenza lingwistika. Il-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali tipprojbixxi id-diskriminazzjoni bazi ta' lingwa Imma, meta niġu biex naplikaw din il-karta fil-petizjoniet kollha li jiġu għal-kumitat tagħna fuq il-lingwi, ir-risposta tipika hija dejjem preferenza għal artikolu 51 ta' trattat ta' Lisbona illi il-karta hija applikabbli eh, biss fil-każ ta' liġi Ewropea. Aħna kellna anki smih speċjali fuq l-applikazzjoni ta' l artiklu 51 u kien hemm deċiżjoni raġunata illi kienet inkoraġġanti mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fuq każ wieħed illi kienet qed tgħid illi li qalet illi huwa possibbliva illi wieħed japplika b'mod ġenerali il-karta billi nużaw dan l-artikolu 51. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l possibilità li napplikaw l-Unjoni, il-liġi tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-karti f'dawn il-każijiet ta' kwalifiki ta' profiċenza lingwistika, għax mux fil-każijiet kollha il-ħtiġijiet il tal-proficienza lingwistika huma suffiċenti. Allora din il-mistoqsija x'kienet għal-kellima tagħna jew għall-Kummissjoni? Mm, lil kummissjoni lill-kellima tagħna mela mbagħad nisimgħu minn il-kellima. Min resta nisimgħu minn il-kollega Calvert. Grazzi, President. Jina nishtiq ngħid żewġ affarijiet fil-qosor ħafna. Jina hawnhekk qed nitgħallem u niprofa nassorbi dak li qed nisma. L-ewwel nett irrid nifraħ lil petizzjonanti kollha u l-organizzazzjonijiet illi qegħdin jipproponu dawn il-petizzjonijiet u l-Kumitat Peti għaliex laqat ta' dan it-tip huma verament tajbin dan huwa suġġett Ewropew, suġġett rilevanti u essenzjali ħafna jiena nħoss illi huwa dritti kostituzzjonali u effettiv tal-Ewropej dan il-ċirkolazzjoni eh, ħielsa u Jiena eh, soddisfat ħafna li qed niddiskutu daw l-affarijiet u xi ħaġa li hija inti għal petizzjonanti għal kulħadd li huma ikunu jistaw jifmu dak li qed nagħmlu hawnhekk u jifmu x'inhi il-problema nafu li l-problema hija fl-applikazzjoni u l-ostakoli li joħol u l-istati membri ħaġa serja ħafna ġifiri lezzjoni ġenerali li rridu nitalmu uh, hija li l-Ewropa tista' tmut minħabba ir-renazzjonalizzazzjoni u dan huwa eżempju ċar tal-ksur ta' drittijiet fondamentali tal-Ewropej kollha u kontra l libertà tal-moviment tagħhom u li l-petizzjonanti kollha jridu jifmuh dan għaliex dawn il- il-petizzjonanti edin jgħinuna sabiex xi darba noħorġu u ngħidu għandna bżonn ta' Ewropa u Ewropa aħjar. Grazzi ħafna. Għanna mistoqsijiet oħrajn minnaħa tal-membri tal-Parlament u membri tal-Kumitat se jekk mm, mawx iktar mistoqsijiet u taqblu issa nagħti l-mikrofonu lill-Kummissjoni. Umbat wara natu l-mikrofonu lill-kellima biex tkunu tistaw tikkommentaw għal mistoqsijiet. Il-Kummissjoni tista' tiddeċidi eh, fidea minn se jitkellem għall ewwel għattini u għattilet ehm, prezentazzjonijiet li smajna. Jiena ħanitkellem fuq il-promissory notes. Aħna irrispondejna l-petizjonijiet u fuq livell personali naħseb li ħafna kollegi jaqblu e din il-prassi e kif għal Surbinjo e hija verament orribli. Però l-Kummissjoni ma tara l-ebda possibilità attualment illi taġixxi fuq livell leġislativ tal-anqas forsi jem mod iktar dirett, ċoħe, illi illi nikonvinċu il l-autoritajt nazjonali għagġiċu. E xista jkonna problema ta' sussidjarieta, għax dini mish problema li teżisti fl-istati membri kolla. U għal daqstant inħallu għafidejn l-espert Sur Benjo jatina l-opinjoni tiegħu fuq dak li jista' jsir fuq livell Ewropew u fuq livell Polak. Imma il-pożizzjoni tagħna hija li aħna ma napprovawix din il-prassi. Imma minnaħa leġislativa aħna maħniex f'pożizzjoni nibdew dan it-tip ta' proċediment. Thank you for this uh, uh, quite uh, sad content, but uh, I, I can uh, follow uh, your idea. Unfortunately, it's... Ina nifem l idea. ta'kom. Sfortunatament, ija ħasra illi ma nistawx nirsolvuha direttament. Nista' nistaqsik eh, il-qorti x'taħseb fuq dan? Inti qed tistaqsini fuq l-qorti ġust tal-Ewropea? Jiena ma semmejtix il-qorti. Le jiena qed insemmija l-qorti u qed nistaqsik jekk inti tarax eh, li tagħmel sens li qorti tippronunċa ruħha. Jiena naħseb li l-ewwel net il-ċittadini Pollakki għandhom imorru l-orti polakka, umbat jekk il-orti polakka tista tamel rinviju l-orti Ewropea għall-opinjoni u tista tkun forsi l-infurzar għal ħaddima sekondati. Grazie. Ewa, il-kwistjoni hija pjuttost komplessa, grazie. Umbat fuq it-tini prezentazzjoni, Sofi Weisman mill-Komissjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-konsumatur u s-suq intern digitali kif ukoll il-arfin tal-ħiliet professjonali, aħna naqblu ma dak li qalu l-kellima. Mod ġenerali nistanajt li hawnhekk aħna qegħdin naħdmu fuq għadin il-problema il-leġislazzjoni edha tevolvi f'dawn is-setturi. Eh, kemm fil-kizbit tal-suq intern digitali għanna dejjem inizjativi ġodda li rigwardaw anki il-geoblocking. Eh, ġew adottati xi testi legali u proposti oħrajn fuq il-arfin tal fu il-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali aħna naqblu mal-konklużjoni eh, tal-kellim anki din hija leġizlazzjoni li bħalissa qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu u intkom kif smajtu direttiva tal-2005 eh, fejn kien hemm eh, streamlining ta' 15 direttiva preċedenti u diġà revizjonata fil-2013 u probabbilment fis snin li ġejjin se jkun hemm emendi oħrajn ġodda hawnhekk ma xejn imnaqqax fil-ġebla. Is-sitwazzjoni e qed evolving kontinwament u, nistaw nistgħu dejjem intejbu leġislazzjoni u testi. U għal daqstant aħna dawn il- l-istqarriet tal-membru tal-membru tal-parlament aħna nappoġġaw u dan huwa parti dan Din hija eh, dan jiġri fil-fatt meta nqisu l-progress eh, ta' soċjetà. Grazzi ħafna, intkom tifmu li aħna nżommu f'moħħna, li għanna nżommu f'moħħna, illi aħna sen fitxu ftit strumenti biex namlu pressjoni fuq dak li inti semmejt bħala elementi ta' titib. U min minnaħat tal-Komissjoni eh, huwa dispost uh, jgħati iktar kummenti għal argumenti li semmejna. Grazzi, mela sa nisimgħu mingħand l-esperti. Unibdew kif segwejna segwejna fil-prezentazzjonijiet, penja Grazzi. <clears throat> Jena għan rispondi li sinjura Pitera bil-Polak. L-ispezzjonijiet tal-Istat fuq il-xol mandi strumenti biex t-intervjeni fil-kontratti ċivili tal-liġi ta', ta, ta ċivili. Ta Hlif, meta jiverifikaw jekk dawn il-kontratti għandhomx natura jew le ta' kuntratt ta' xol. U jekk hekk eh, Eh, bil-liġi polakka ikun ikun l-isem tal-kontrat jiġi trattat bħala li kontrat ta' xogħol. Imma trid tifem illi l impiegat xirit jagħmel biex jiġi illiberat meħlus mill-promissory note. L-ewwel irid imur f'qorti tal-xogħol u jipprova illi dinja relazzjoni ta' xogħol u mbagħad irid jipprova illi responsabilità tiegħu għabbażi ta' dak il-kuntratt huwa limitat biss għal tliet darbiet is-salarju. U dinja ħaġa diffiċli. U jekk l-ispezzjoni eh, ta' xogħol ma ssibx illi il-kontrat huwa kontrat ta' xogħol, allora il-promissi noti valida u anki il wedieti li ikun fija jibqaw validi. Kif Peress li l-Kommissjoni irrispondiet lil dawn iż-żewġ petizzjonijiet mod sodisfaċenti jidher li din hija kwistjoni nazzjonali. Lif, is-sitwazzjonijiet li jiena provajt niddeskrivi fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħi, ċoe meta ikonna kwistjoni transkonfinali jew inkella jekk aħna naraw li persuna ma tistax titlaq mill-pajis imħabba f'dan il-kontrat. Pratikament il-persuna qed tiġi isajda fil-ħabs fil-pajis. Għax ma tistax titlaq. U dana eh, jekwivali ifisser illi għanna traffikar tal-bredmin. U, u dan huwa reat skont l-liġi ta' kull stat membru problema hija illi l promise remote hija wieħed mill-istrumenti illi l-onet huma ammissibbli legalment, però ukoll illi jistgħu ikunu użati bħala bażi ta' traffikar fil-bnedmin. Allura jiena nipproponi illi relazzjonijiet bejn min iħaddem u l-impjegati għandhom mandux ikollom il-possibilità li jiġu użati il-promissory notes, anzi għandhom jiġu proibiti, għandhom ikunu illegali. U ma bħala risposta għattini mistoqsija tiegħek hemm stati membri illi għandhom dawn istruzzjonijiet. U l bazi ta' risposta tijaj ija analiżi tal- tar, ta' servizz ta' riċerka tal-Parlament Ewropew li għamel studju fuq ħafna studji. Fi Franza il-qorti tivverifika dejjem jekk hemm ikemx ekkemx eh, raġuni biex teżegwixxi il-promissory note. Fid-Danimarka u fil-Ġermanja dan huwa strument mhux magħruf anki fl-Italja u anki fil-Olanda, dawn il-pajizi mandomx. E, f'din il-problema f'dawn il-pajizi ma jeżistux, ma teżistix. fil Fil-Spanja, il-promissory notes huma projbiti u f'ħafna stati membri fil-Europa ċentrali u tal-Vant. Il-Kroazja hemm eh, proibizjoni u anki fir-Rumanija u il polonia u l-Bulgarija, il lituania u l latvija għat għandhom il-possibilità illi ikollhom dawn il-kontratti. Jena nishti anki nirrispondi għal mistoqsija ta' Sinjura Ġdanoka aħna edin nil-taqaw fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet propju għaliex memx regoli u memx regoli fu l-livell Ewropew illi jiprojbixxu il-promissory notes u għal din raġuni propju huwa improbabbli illi dawn il-każijiet jaslu dim il-qorti tal ġustizja Ewropea jew it-Tribunal tal-Unjoni Ewropea għaliex mem lebda element internazzjonali sakemm ma jiġix maqsum ma tiġix maqsum għal frontiera. Allora jina inħoss illi l-istrumenti illi il-Kummissjoni għandha taħdem fuqhom naw issa mhumiex ta' kwestjoni leġislativa imma fuq il-strumenti tal-informazzjoni u tal-edukazzjoni għaliex persuna raġonevoli li taf xini promissory note għat ma, ma, mi se tifferma għal kontrat ta' xogħol. Im, il-disprament ta' dawn il-persuni illi edin jgħatu l-assi taħħom totali l mini ħaddem biex biex il-possibilità ta' xogħol. Dana propju hija skjavitu. Grazie. Issa nistaqsu li surrajna għal-komment jaw aħari. Iva jena għandi mistoqsi differenti x-nirrispondi. Il-kwestjoni e tal-geoblocking. Din hija kwestjoni ta' infurzar, infur ma rridux ninsew illi il-liġi tal-kompetizzjoni tapplika dejjem ex post u kas b'kas. U allura għanda limiti u zvantaġġi meta nqablu għamma għafas legali ċar, meta nħarsu lejn servizzi audiovisivi, il-prinċipju tal-non-diskriminazzjoni fil-direttiva ta' servizzi ma ta applikax għal dawn is-servizzi għaliex fl-ambitu ta' applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi dawn is-servizzi audiovisivi huma esklużi. Allura għanna bżon ta' approċ legislativ illi iwasalni għal mistoqsija ta' Signora Pitera xem bżon nemendaw għanna e, proposta tal-geoblocking li diġa ħarġet dan u għall-istrumenti li għanna nirsolvu għanna naħsbu, aħna naħsbu illi dan l-istrument illi qed jirrispondi propju id-diskriminazzjoni tal-konsumaturi tal f'dan il-każ u aħna għanna eh, suġġerimenti speċifiċi fuq din il-proposta kif għandha ssir u mbagħad hemm proposta ta' regolament imma dana huwa strument ieħor li rridu nanalizzaw għax dana ma japplikax għaliex jekk konsumatur polak jixtieq jaċċedi għas servizzi online fuq stat membru ieħor ma jistax Jamlu da. Umbat il-komment ta' Sur Calve se nitkellem bl-Ispanjol. Natimu muċa opportunidades. Ma tantx ikolli opportunità li nitkellem bl-Ispanjol fil-Parlament Ewropew għalhekk se nieħu l-opportunità tal-lum Iva jiena naqbel miegħek l-Ewropa u l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Istati Membri u eh, ħaġa li ma nistax ninsewa hija li it-trattati ġew innegozjati u adottati mill-istati membri u huma huma responsabbli sabiex dawn il-prinċipji jkunu applikati u jkunu implementati b'mod effettiv. Forsi qabel ma noħorġu bil-bandiri fit-toroq eh, għanna l-ewel nżommu responsabli l-gvernijiet differenti li eh, dwar eh, dawk l-affarijiet li ħallewhom jitħlu fi trattati Grazie. Grazie ħafna. U fl-aħħar, is-Sinjura Marina Kreari. Is-Sinjura Marina Kreari, l-aħħar. Grazie President. Fuq l-ewwel mistoqsija, fuq il-profiċenza lingwistika Ah, fuq il professjoniet ta' saħħa Irridu niproteġġu s-sikurezza tal- saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur. Allura jiena naqbel mal-membru onorevoli illi il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għandna nżumuha u l-artikolu speċifiku. Però fl-istess ħin l-istati membri għandhom isibu l-bilanċ ġust bejn l-rikonoxximent tal-ħiliet professjonali u l-protezzjoni tal-konsumatur. U fl-isptarijiet il-persuna u l-tabib jew n-ners għandu jifem għax dan huwa importanti għal-ħajja tal-bredmin. U tini punt illi nishti namel fuq il-kummenti tal-MEP Spanjol illi hemm xkil fuq livell nazzjonali illi waqfu il-ċittadini Ewropej mill-eżerċizzju ta' drittijiet tagħhom. U veru, ma mill-petizzjonijiet li rajt ħafna drabi u ma, ma jafux li l-min għandhom jindirizzaw il-problema tagħhom fuq livell nazzjonali, anki l-Kommissjoni. E, e, ma kienieċ taf, e, saqsit min hija l-autorità kompetenti fuq livell nazzjonali. Għal daqstant jekk ikun hemm petizzjoni fil-futur fuq il-rikonoxximent tal-ħiliet huwa importanti illi wieħed isaqsi lill-MEP minn dak il-pajjiż. minn dak il U għaliex dan ngħidu għax il-MEPs jistgħu jgħinu anki biex l-autorità nazzjonali tkun tista' e, tirsolvi l-problema biex jagħti risposta mingħajr telf ta' żmien. U mbagħad kommenti ħor li Sinjura Wikstrom illi kienet taw fl-ewwel sezzjoni u fil-bidu tal-smiħ, jiena nixtieq ngħid illi fuq ir-Renju u fuq il-Brexit, aħna rajna fl-istudju illi hemm rikonoxximent problematiku kemm ta' ħiliet professjonali u anki akademiċi. U, dan jfisser li barba il-Renjunit joħroġ mill-Unjoni Ewropea se jkollhom iktar problemi, mhux biss tar Renjunit imma anki għall-Istati Membri l-oħra jiena qed nitkellem fuq l-ekwivalenza tal-diplomi, ekwivalenza għal eh, xogħol u għal eh, l-istudju eh, fuq il-livell akademiku, ma anki r rekonoximent ta' ħiliet u emmek se jkun hemm ħafna każijiet ta' diskriminazzjoni u anki diskriminazzjoni moħbija u se jkun hemm ħafna każijiet ta' diskriminazzjoni għal rati nazzjonali u mbagħad anki għal orti ta' ġustizzja. Grazie. Grazzi u grazzi lil kelima kollha u kienet ħaġa importanti li kena dawn l-esperti din l-esperienza kollha fuq dawn is-suġġett u grazzi anki li minnaħ tal-Kummissjoni għal kummenti li tajtuna u jiena minnaħa tiegħi namel eh, issa eh, eh, nishtiq inħabbar li peress li jina membru tal-Libe u tal-Empl jina in interessat ħafna illi illi kolli taqsira ta' din il- ta' dan ismiħ biex inkun nista' nirreferi lil komitati l-oħrajn. Grazzi ħafna u nagħti l-mikrofonu lis sinjura Mizzi illi illi tkun tista' eh, tmexxi it-tielet panel tagħna. Grazzi. Good morning, everyone. Il-ġurnata tajba l-kulħat tajjeb illi eh, edinaw. Huwa suġġett interessanti li jinteressa b'mod direttament ċittadini Ewropej. Huwa suġġett li ħafna ċittadini eh, sabu ostaklu fih, għalhekk huwa importanti li nisemgħu il-kummenti u l-pariri ta' esperti E, dwar din da dan il-punt sabiex niċċaraw situazzjoni il-portabilità ta' drittijiet soċjali hija importanti ħafna għaliex in-nies jgħixu dawn id-drittijiet u jekk ifħossu li qed jiġu mċaħdin għal raġuni oħra din hija problema bħalma tafu kull stat membri jiddisinja il-servizzi tas sigurtà soċjali tiegħu U għalhekk ikun hemm xi problemi għax meta jkun hemm xi eh, moviment transkonfinali mhux suġġett faċli però huwa wieħed interessanti ħafna. Għandna ħin limitat, għandna ħafna kelliema, għalhekk nixtieq nistaqsikom sabiex iżommu mal-ħin tagħkom ta' 10 minuti ser nagħmlilkom sinjal sabiex eh, ngħidilkom il-ħin kważi spiċċaw jekk jogħġobkom qalqu il-punt tagħkom. Għalhekk ngħaddu għall-ewwel Kallima Dr. Emma Carmel mill-Università ta' Bath. Hija um, lecturer u appariset eh, e ta' dan fuq program Transwell il-Mobile Welfare fl-Europa transnazjonali u l-reġim ta' portabilità ta' drittijiet ta' sigurta soċjal. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi ħafna l-membri tal-Komitat u s-Segretarjat tal-Invit sabiex nistieden sabiex nitkellem hawnhekk magħkom. Irrid ngħid li xi petizzjonijiet bħala parti mill-sedina u dawn ma kienu l-ebda sorpriża grazzi għall-esperjenza u r-riżultati ta' dal-proġett. Ser natikom ta' sira ta' dal-proġett u ser ngħidilkom x'inhuma r-riżultati tal-ewwel żewġ fażijiet, eh, xi riżultati prinċipali dwar l-analiżi tar-regolament u l-implementazzjoni illi għamilna x-xogħol dwaru dal-għodu fir-rapport tal-Kummissjoni u għanna u koll xi riżultati prinċipali minn stħarriċ pilota illi għamilna. U ser nikonkludu mbagħad xi riflessjonijiet finali. Mela, il-proġett Transwell huwa immexxi minn Professur Anna Amenala li edha bil-edha wek u huwa proġett li jinvestiga ir-regolamenti però wkoll il-prassi u l-esperjenzi tal- ħaddiema ta' unjoni Ewropea mobbli. U dan sar fuq erba' koppji ta' stati membri fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li nħarsu lejn esperjenzi differenti fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-kontribut importanti huwa aħna li qed naqbdu koppji ta' pajjiżi sabiex inkunu nafu x'jiġri minn dak iċ-ċittadini li jimxu bejn dawn iż-żewġ pajjiżi tal-istudju huwa fil-kuntest tal-tħul tal-bejn l-2004 u l-2007 u mobilita li ir-riżultat fl-aħħar 10 u 15 sena. Jiena f'din l-slide immarkajt il-kelma worker ħaddiem għaliex importanti li ngħidu li dal-proġett huwa interessat fil-ħaddiema fil-sens soċjoloġiku mhux legali naħseb illi xi kellim ieħor se jitkellem dwar il-komplessità ta' definizzjoni ta' ħaddiemi taħdima hekk qed nitkellem dwar ċittadini attivi li formalment jew informalment jistgħu jkunu eh, impjegati jew inkella qiegħda għandhom l-età ta' bejn 16 u 64 sena. Il-proġett tagħna għandu xi jasam mal-portabilità fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea dinja eh, koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali. Il-portabilità għandu x'taqsam regolamenti ta' drittijiet tas sigurtà soċjali ta' ċittadini mobbli fl-Unjoni Ewropea hemm definizzjonijiet fi studju, fl-letteratura, fl letteratura letteratura u hemm ukoll eh, definizzjonijiet storiċi fir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Il-portabilità għandha relazzjoni ċara il-ħaddiema jkunu impjegati jagħmlu kontribut għal l-assigurazzjoni, ikollhom eh, eh, ċertu titoli u bat jistgħu jimxu imexxu dat titlu meta jmorru lura fil-pajjiż ta' oriġini jew pajjiż ieħor il-riżultati fit Transwell juru relazzjoni ħafna iktar komplessa fil-prassi fl-Unjoni Ewropea. Aħna sibna illi hemm tliet tipi ta' kundizzjonijiet illi fondamentalment jiffurmaw il-portabilità tal- drittijiet soċjali tal-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu kundizzjonijiet ta' residenza, ta' eh, ta' impjiegi jew kontributi jew dawk Eh, operazzjonali jew ta' proċedura għandhom xaqsmu l-abilità ta' persuna illi kollhom aċċess u eh, eh, jikontribuxu għal jieħdu magħhom is-sigurtà soċjali hekk kif jimxu minn pajjiż għal ieħor il-regolamenti jibbażaw ruħa fuq residenza abitwali u definizzjonijiet differenti, ma dawn huma interpretati b'mod differenti fl-istati membri differenti u huma soġġetti għal l-ideja ta' stat membri kif rajna fil-każi tagħna barra minn hekk e, ħaddiema mobbli fl-Unjoni Ewropea jridu jaraw x'inhuma ma' rekwiżiti ta' residenza xinu mar benefiċċji hemm kondizjonijiet proċedurali għandhom x'jasmu ma' trasferiment ta' dokumentazzjoni, prova ta' relazzjonijiet, ta' xogħol, ta' xogħol li kellek qabel li jista' jkun diffiċli għal ħaddiema mobil fl-Unjoni Ewropea sabiex jaslu għal ta' rekwiżiti. Dak li huwa importanti għal ċittadini u li hemm iktar minn setu ta' kundizzjonijiet hemm rekwiżiti ta' kontributi fil-pajjiż fejn kien qed jaħdmu li huma differenti minn dawk tal-pajjiż ta' oriġni u jridu jaraw xin ir relazzjoni bejn dawn it-tnejn sabiex jiżguraw li jkun hemm il-provi li jistgħu jaqdu r-rekwiżiti. Aħna sibna li hemm ħafna eh, diffikultà illi eh, l-autoritajiet lokali jindirizzaw kif ukoll iċ-ċittadini Ewropea infushom hemm ħafna komplessità eh, fir-regolamenti u fl-istituzzjonijiet u dawn joffru ostakli għall aċċess u portabilità tas sigurtà soċjali. Aħna naħseb li għandna aktar investigazzjonijiet x'namlu fuq dan e kif il-proġett tagħna jkomplu, però aħna imħasba li dan huwa importanti għal dawk li jimxu ben pajis ieħor l-aktar frekwentament huma f'xogħol prekarju. Aħna naħsbu li l-oriġini huwa differenza bejn is-sistemi ta' sigurtà soċjali, il-konsistenza ta' regoli ta' residenza, rekwiżiti proċedurali li li huma partikolarment fil kazetta ħaddiema mobbli u eh, anki deċiżjonijiet mhux ġusti, mhux korretti. Issa se nippreżenta żewġ xi riżultati fil-qosor, irrid ngħid li dawn ir-riżultati huma bbażi ta' stħarriġ ta' 350 ċittadin f'kull destinazzjoni tagħna, ġifieri b'kollox qed nitkellmu dwar grupp ta' erb ta' 1400 ċittadin tal-Unjoni Ewropeja. Aħna qed niddefinixxu eh, eh, immigranti temporani jew ħaddiema eh, mobli għal dak li jimxu għal inqas minn 12 xahar. Il-maġġoranza tal-parċipanti irrid ngħid kansil da sħarriċ mhux wieħed rappreżentattiv u l-maġġoranza tal- partiċipanti huma immigranti permanenti. Dan hemm differenzi fil-pajjiżi, pereżempju fil-każ tal-Iżvezja u l-Estonja, iktar minn eh, kwar tal-parteċipanti kienu eh, migranti temporani. u dawn it-tip ta' ħaddiema mobli kienu qed isibu diffiċli jkollhom aċċess għas-sistema tas-sigurtà soċjali. Eh, rajna wkoll dawk li huma f'xogħol prekarju fil-Ġermanja hemm proporzjon kbir kważi nofs tal-parteċipanti tagħna illi għandhom esperjenza ta' xogħol irregolari fil-każijiet eh, ta' dawn il-pajjiżi fl-aħħar ħames snin. l-ostaklu ta' ħames snin huwa importanti sabiex nifmu l-kontinwizza ta' kontributi illi ħaddiema mobbli jridu jagħmlu. Għalhekk fil-qosor nistgħu naraw illi Anzi, irridu nispjega li f'termini ta' dawn il-figurat meħet ħarsu lejn nies illi applikaw għal benefiċċji tal-qat. Jiġifieri eh, fl-istudju tagħna aħna rajna illi 70% ta' dawk li kellhom esperjenza ta' qatt applikaw għal benefiċċji però minn daw kollha illi applikaw rata żejra ħafna biss Tadbu li jkun hemm trasferiment tas-sigurtà soċjali hemm il-benefiċċji tal-familja u hawnhekk għandna wkoll xi figuri interessanti. 70% ta' dawk bit-tfal biss applikaw għal benefiċċji tal-familja u persentaġġi żgħar ħafna applikaw sabiex jitrasferxu dawn il-benefiċċji. Irrid ngħid illi fil-każ tar-Renju Unit aħna nemmnu li dawn il-figuri ma li jiġu li huma ta' 0% ma jirux ir-realtà jista' jkun illi eh, minn għamel dal minn irrisponda dal-istħarriċ irrisponda b'dan il-mod meħabba l-ambjent ostili wara referendum. Għanna stampa xi ftit inqas ċara fejn tidħol l-assigurazzjoni tas-saħħa u l-karta relatata. Għawek, m'għandniex mija fil-mija din hija l-iktar set ta' drittijiet Ewropej li jeżistu e, evidenza inizjali tidher li mhux ħafna joħduha dawk li joħduha għandhom xogħol regolari, għandhom iktar edukazzjoni huma nisa il-riżultati mill-analiżi regolatorju sħarriċ u jappoġġaw xulxin eh, l-applikazzjoni tal liġi tal-Unjoni Ewropea fl Stati Membri u bejn l-istati Membri jista' twaqqaf l-abilità tal-ħaddiema li jkollhom eh, li jiġġeneraw titli speċjalment fejn hemm ir-rekwiżiti ta' residenza u residenza abitwali bħal fil-liġi u ikollhom diffikultà biex jagħmlu trasferimenti ta' benefiċċji biss imma wkoll biex ikollhom aċċess il-sigurtà soċjali tal-ħaddiema hemm differenzi fiha bejn dawk li eh, huma mobbli jew le x'tib ta' edukazzjoni u x'tib ta' xogħol dawk li huma inqas mobli u u f'xogħol prekarju għandhom inqas aċċess għas-sigurtà soċjali tagħhom. Grazzi ħafna. Was, um, <laughs> You're very generous, thank you. <laughs> so, right, thank you, that was a very... Grazzi ħafna. Da kien kontribut qasir, però interessanti ħafna. Issa, l-kellim li mis fuq il-panel huwa is-sur. Insomma, nissanna l-kellim li jwis. Tarjis. Naddu għal kontribut tijek. Grazie ħafna, Signora President, membri tal-Komitat u għata pjaċir nkun għodim il-Komitat sabiex nati evidenza dwar kwistjonijiet relatati ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma mobli tal-ħodu eh, għalu li sabiex nitkellem dwar il-portabilizza u l-aċċess għad drittijiet soċjali, b'mod partikolari meta nifokaw eh, dwar eh, il-petizzjonijiet il rċevejna sfortunatament qed nara li slides tiegħi mhux qed jintwerew, però nispera li dan is-seħ ta' malaj. Jina hija tawek fissem servizz tazzjoni ta' ċittadini Ewropej u din hija NGO bbażata ġewwa Brussell li qed tajn li ċittadini Ewropej sabiex jeġġeġġizzaw id-drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea ilna nagħmlu dan mill-1992 u għandna track record tajba fejn għena l-ċittadini jeserċizzaw id-drittijiet tagħhom. Mod kif qed nagħmlu dan huwa permess tas servizz ta' pariri Your Europe. Dan huwa servizz illi jippermetti ċittadini Ewropej illi kollhom eh, pariri legali b'xejn dwar problemi u mistoqsijiet li jista' jkollhom dwar il- drittijiet ta' movument ħieles fl-Unjoni Ewropea. Kwalunkwe persuna tista' tikkuntazzja s servizz f'kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jresqu mistoqsijiet dwar id-drittijiet Ewropej. Dawn jista' jsir online jew inkella permezz ta' telefonata u nirrispondu fi żmien ġimgħa. Fl-aħħar tliet snin is-servizz kellu aktar minn 20 elf mistoqsija kull sena. Is-servizz tista' taċċessah permezz tal-portal Your Europe li huwa amministrat mill-Kummissjoni Ewropea. Minn dawn il-mistoqsijiet li jkollna ta' kull sena, iktar minn tliet kwarti ta' dawn il-mistoqsijiet ikollu jirreferu għall-istess strumenti legali. Aktar minn terz għandhom xjaqsmu ma' sigurtà soċjali u l-applikazzjoni tal-regolament 883 tal-2004 dan huwa l-qafas legali għal portabilità u l-aċċess trasconfinali għad drittijiet soċjali. L-istrument liħor li huwa suġġett għal maġġorità ta' mistoqsijiet huwa id-direttiva ta' residenza u dwar u dwar dan smajna fil-panel aktar kmini dal-ħodu. It-tielet aspett li huwa popolari fil-mistoqsijiet huwa għandu xaqsmu ma' direttiva tal-kwalifikazzjonijiet eh, professjonali. Dawn fl-imkien huma in maġġoranza il-kbira tal-mistoqsijiet li jindbatu l-servizz. Meta nħarsu lejn l-evoluzzjoni tal-mistoqsijiet matul l-aħħar ħames snin nistgħu naraw illi kienu qed jiżdiedu, però il-proporzjon ta' sigurtà soċjali hija ta' madwar kwart għal terz ta' mistoqsijiet fil-perjodu ta' bejn l-2011 sal-lum. X'tip ta' problemi prattiċi iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jaffaċċaw, x'tip ta' problemi qed jirrapportaw lil da' servizz l-ewwel net huwa importanti li nifmu x'inhuma ir-regoli li għandhom x'jaqsmu mal-koordinazzjoni tas sigurtà soċjali diġà semmejt ir-regolament prinċipali 883 tal-2004, però mhux l-unika strument hemm eh, regolament ta' implementazzjoni ieħor li għandu regoli speċifiċi hemm deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva għall koordinazzjoni tas Sigurtà Soċjali u fl-aħħar iżda mhux l-inqas id-direttiva tal 38 eh, dwar id-drittijiet li titkellem dwar id-dritt li jkollhom aċċess u jmexxu id-drittijiet ta' sigurtà soċjali hemm ksur ta' dawn ir-regoli, partikolarment dawk ir-regoli għandhom x'jaqsmu ma' liġi applikabbli Ir-regolament tajt illi il-liġi illi tiddermina fejn għandek tistaqsi tħallas il-kontributi tiegħek hija determinat mill-post fejn taħdem fejn inti mod fiżiku taħdem u jekk le il-post fejn inti il-pajjiż fejn inti residenti aħna rajna fis-servizz numru ta' mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' problemi ġejjin mill minn ħadżem jew awtoritajiet ta' sigurtà soċjali ma jirrispettawx dawn ir-regoli. Dan jiġri meta persuna timxi minn pajjiż għal ieħor u minn flok tkun suġġetta għal regoli tal-pajjiż ġdid il minn ħaddem u l-autorità tal-kontributi ta' sigurtà soċjali jippermettu li l-persuna li jibqaw ħassu il-kontributi fil-pajis fejn qed jaħdmu qabel u mhumiex koperti mir-regoli hawnhekk u dan jaħloq problemi għaliex jekk il-persuna titlef ix-xogħol ma tiskurx tista' jkoll aċċess għall-kura tas-saħħa ma jkollix kontributi ta' sigurta soċjali trid terġa' tmur fil-pajjiż fejn kont u dak il-pajjiż jgħid ma nistgħu nagħmlu xejn għax inti m'għandekx taħdem hawnhekk, m'intix koperta hawnhekk. U hawnhekk hawn nuqqas ta' kuxjenza, però din qed issir brieda min-naħa tal-awtorit lokali li eh, qed jagħmlu hekk apposta jiġbru il-kontributi avvalja jafu li l-persuna mhix koperta mis-sistemi tagħhom. Aħna wkoll għandna il-fatt li meta persuna timxi minn pajsa li ħor tkun qed taħdem u mbagħad tiġi qiegħda l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali għandhom iżommu f'moħħhom is-sigurtà il-kontributi illi saru mhux biss fil-pajjiż fejn ħadmu imma wkoll fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea fejn setgħu ħadmu fil-passat. Dawn ir-regoli qed jinkisru fuq il regolari, hemm ukoll nuqqas ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni mill-awtoritajiet lokali meta l-ċittadini kontatijaw lil dawn l-awtoritajiet ma jkollhomx risposta u dan spiss għax huwa għalhekk li jilmentaw mal-Kummissjoni Ewropea. Un bat biss wara dan li jkollhom risposta mill autoritajiet lokali. Hemm proċeduri wis burokratiċi u diskriminatorju, da partikolarment fi Franza dawn jinjoraw il-fat illi hemm forum standardizzati Ewropej fuq is-sigurtà soċjali għalhekk meta inti timxi għal pajjiż ieħor u inti trid turi il-kontributi ta' qabel tiegħek ir-rekord hemm xi formoli li tkellimna dwarhom dal-għodu illi juru li inti intitolat għal kura tas saħħa fil-pajjiż li inti bixejt fihom. Hemm ħafna formuli dawn il-formuli ma jkunux aċċettati bħala evidenza tal eh, ta' persuna li għaleġibli. Trid turi il-kopja tradotta ta' ċertifikat ta' twelid ta' situazzjoni familjari u xi pajjiżi ma jipprovdux dawn it-tip ta' dokumenti l-autoritajiet lokali għandhom jaċċettaw dawn dawn id-dokumenti, però qed jimponu eh, rekwiżiti żejda. Sfortunatament ħajkolli nerġa' nieħu l-eżempju ta' Franza meta nies ikunu barra minn Franza u jirċevu pensjoni mill-awtoritajiet Franċiżi huma rekwiżiti mill-awtoritajiet Franċiżi sabiex juru evidenza li għadhom ħajjin u fi Franza nies illi għadhom fi Franzi jistgħu jiċċertifikaw huma stess li għadhom ħajjin. Sfortunatament din iċ-ċertifikazzjoni mhix aċċettata għal ċittadini u ċittadini wkoll Franċiżi li jgħixu barra minn Franza. Sfortunatament qed naraw li ċ-ċittadini Ewropej qed jiġu esklużi minn sistemi ta' kura tas saħħa u dan huwa sitwazzjoni ta' ċittadini Ewropej li jimxu għal pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea u li ma jaħdmux. M'għandhomx riżorsi effiċjenti sabiex eh, ma jkunux tapis għas-sistema soċjali jekk jippruvaw jkollhom aċċess huma jiġu miċħuda dan l-aċċess din hija l-każ ukoll fi Franza, l-Italja u Spanja fejn bħala riżultat tad direttiva ġdida ta' resistenza ta' residenza anzi din ġiet użata bħala pretest sabiex iċaħdu dal-aċċess u ċittadini li ma jaħdmux dal-pajjiżi m'għandhomx id-dritt illi jkollhom aċċess għall kura tas-saħħa u għalhekk irridu irrid ikollhom e, e, assigurazzjoni privata illi tista' ma tkoprix il-kura tas-saħħa. Mbagħad hemm sitwazzjonijiet fejn pereżempju alla volja iċ-ċittadini ikollhom aċċess għal servizzi tas-saħħa pubbliċi jekk jagħmlu hekk imbagħad ibatu min-naħa l-oħra mill-perspettiva ta' residenza kif jiġri fil-fatt fir-Renju Unit fejn ċittadini Ewropej ikunu studenti jew għal xi raġuni ma jaħdmux u jkollhom biżejjed riżorsi biex jgħixu hemmhekk imma jekk jużaw is-servizzi nazzjonali tas-saħħa li għandhom dritt li jagħmlu skont il-liġi tar-Renju Unit jekk jużaw dawn is-servizzi mela il-Home Office hija l-awtorità li għandha responsabilità li Eh, tiżgura l-implementazzjoni tar regoli dwar l-immigrazzjoni eh, huma jgħidu illi dawn in-nies fil-fatt m'għandhomx dritt ta' residenza għalhekk qed jintlaqtu ħafna nies li ma statistiċi statistika għalihom għax il-Home Office jgħid illi jiswa wisq flus illi wieħed joħroġ l-istatistika biex inkunu nafu kemm hawn nies qegħdin ikunu esklużi mid-dritt tal-rikonoxximent għal dritt ta' residenza tagħhom tagħhom fir-Renju Unit. Issa, jekk tippermettu li naddi għal xiftit mill-petizzjonijiet, mod partikolari dawk illi ġew riferuti lilkom illum. Per eżempju, hemm persuni li qegħdin ikunu mċaħda mill-esportabilità tal-benefiċċji tagħhom u hemm petizzjoni minn ċittadin Kroat illi ma tħallix jitrasferixxi il-benefiċċji tiegħu minn l-Irlanda għal volja din il-persuna issa marret tgħix fl-Irlanda ta' fuq. Aħna m'għandniex id-dokumenti kollha inklużi fil-petizzjoni ma jider li dan huwa ksur tar regoli li jiggarantixxu ħlas ta' benefiċċji ikun fejn ikun il-post fejn jgħix iċ-ċittadin u l-Carers Allowance hija ġiet rikonoxxuta mill-Qorti tal-Ġustizzja bħala eh, benefiċċju ta' Mart u dawn il-benefiċċji jridu jitħallsu lil persuna anke jekk din tkun tgħix fis-stat membru ieħor għalhekk hawnhekk dan huwa eżempju tal-ksur tal-dritt tal-portabilità tal-benefiċċji ħafna eżempji ta' nuqqas ta' tweġiba, dewmien, żejjed fil-proċessar ta' talbiet, ksur tal regoli tal-aggregazzjoni u ġbir tal-fatti. Unbat hemm ukoll petizzjonijiet oħrajn huwa diffiċli li wieħed jifhem jekk hux ksur tar regoli jew nuqqas ta' arfin dwar ir-regoli Ewropej. Kif naraw fil- petizzjoni imresqa minn ċittadin ċittadini daniżi li jgħixu fl-Svezja li qed jilmentaw li jridu jħallsu eh, taxxi daniżi fuq il-pensjoni daniża la volja huma jgħixu fl-Svezja għaliex sfortunatament m'hemmx regoli Ewropej ta' koordinazzjoni fuq it-taxxa imma biss fuq is-sigurtà soċjali minn xejn dwar it-taxxa. U hawnhekk insibu t-tweġiba fil-trattat tal-taxxa Nordiku li jippermetti l pajjiż li ħallas it-taxxa biex jintaxxa it-taxxa għalla volja l-persuna li qed tirċievi il-pensjoni tkun tex pajjiż ieħor. X'inhu ma soluzzjonijiet possibbli? L-ewwel net nistgħu nħeġġu lill-istati membri biex eh, jagħmlu iktar eh, pubbliċità fuq il-jo service. U mbagħad jistgħu wkoll jippubblikaw il-gwida eh, li toħroġ il-Kommissjoni u kol, bat forsi il-Parlament jista' jħeġġeġ li l-Istati membri biex ifasslu karta tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet ta' dawk li jagħmlu t-talbiet u sabiex in-nies ikunu jafu kif għandhom ikunu trattati meta jagħmlu talbit tagħhom. U nistgħu wkoll nagħmlu possibbli li solvit jintervjeni u li għaddu l-każ lill-Kummissjoni Amministrativa fuq il-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali. Problem oħra m'għandniex statistika biex inkunu nafu kemm hawn nistaqgħet jitrasferixxu il-benefiċċji tagħhom. U għonek il-presidenta tinterrompi l-kellim proset interessanti ħafna. Naħseb illi um, dak li għad fuq ħafna petizzjonijiet kellek raġun għaliex ħafna ċittadini ħossu palli kiko għetu ħossu ħabtu rasom mal-ħajt. Għallek l-interventi kien verament interessanti għaliex inti u rejtna il-tip ta' problemi li jiffaċċaw iċ-ċittadini illi marru jiexu f'pajjiż ieħor. Issa imis lil eh, Gabriella Alberti illi se titkellem dwar l-ostakoli għal l-aċċess għal benefiċċji soċjali. Grazzi, Signora Mizzi, u grazzi u koll il-Komitat għall-istedina Dan huwa suġġett verament importanti u għalhekk naħseb illi nista' ukoll insemmi xi punti li diġà semmew il-kollegi tiegħi b'mod partikolari il-kwistjoni tal-xogħol marġinali u xi fisser dan għal ħaddiema prekarji jew in-nies illi eh, is-sistema ma tgħinhomx li jkollhom aċċess għal benefiċċji soċjali illum fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li huwa importanti li niftakru minn fejn eh, bdiet il-koordinazzjoni tas sigurtà soċjali fl-Unjoni Ewropea. Din iddaħlet oriġinarjament għaliex tqis li l-ħaddiema kellhom ikunu inċentifizzati biex jiċċaqalqu madwar l-Unjoni Ewropea l ir-rabta bejn id-drittijiet tal-moviment ħieles u aċċess għal benefiċċji soċjali huwa eh, il-pilastru ta' l-eżistenza stess tas-suq intern u dana kien istrumentali propju u koll għal in tassu intern. Madana kollu koordinazzjoni ma tfissirx armonizzazzjoni kif għal oħrajn qabli l-armonizzazzjoni tinkludi eh, drittijiet soċjali uniformi għal ċittadini Ewropej kollha u għal residenti permanenti imma dan mhux il-każ. Il-regoli eh, tal-sigurtà soċjali eh, huma infasla fuq livell nazzjonali U għalhekk il-koordinazzjoni toħloq sistema ta' sinkronicità u interkomunikazzjoni bejn is-sistema jew is-sistemi u sabiex jiżguraw uh, kontinwità tal-karriera tal-sigurtà soċjali ta' dawn il-ħaddiema li jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor biex jaħdmu. Jiena kelli il-pjaċir li n-organizza studju għal Parlament Ewropew fuq il-relazzjoni bejn il-libertajiet ekonomiċi u protezzjoni soċjali u tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u d-drittijiet għal dan l-aspetti. Issa aħna effokajna fl-istudju tagħna fuq eh, l-implikazzjonijiet għal ħaddiema jew il-dawk li xi darba kienu ħaddiema. Għalhekk aħna skoprejna kif tistgħu taraw minn din l-slide. Fil-waqt illi id-drittijiet għal moviment ħieles jew il-libertà li wieħed jipprovdi servizzi għal individwi jew kumpaniji huma fil-qalba tal-iżvilupp tas-suq intern nistgħu naraw ukoll illi fil-qasam ta' assistenza soċjali u sigurtà soċjali trattament differenti li jenata lil persuni skont l-istatus tagħhom. Jekk tħarsu lejn in-naħa tal-lemin ta' din l-slide taraw li hemm ħafna kategoriji differenti ta' dawk li jaqgħu taħt il-kategorija ta' ħaddiema marġinali jew dawk li jfittxu x-xogħol jew dawk li qegħdin bejn xogħol u ieħor jew dawk li huma fqar illi jidru illi m'għandhomx aċċess ħieħ għall benefiċċji soċjali Wieħed mill-argumenti illi ħolo il-kollega tiegħi eh, xiek huwa li kien hemm eh, qasam ta' benefiċċji non kontributorji li tassew huma diffiċli ħafna li wieħed jaċċedi għalihom u anki għal meta wieħed ifittex għal trattament indaqs u aċċess għal drittijiet soċjali meta dawn iċ-ċittadini imorru jgħixu jew jaħdmu bandoħra. oħra. Mela biex nitħaqlu ftit iktar fid-dettall ta' dawn il-kategoriji differenti ta' ħaddiema jew nies li qed ifittxu x-xogħol, aħna sibna li fil-waqt illi il-ċifra tal-ħaddiema Eh, stazzjonati kienu dawk li huma esklużi mill-drittijiet ta' trattament indaqs fil-qasam ta' sigurtà soċjali, ma koll hemm dawk li msejħu l free movers ukoll kellhom diffikultà biex jippruvaw li għandhom residenza abitwali u jagħtu prova ta' kontinwità ta' l-impjegi. U hawnhekk għanna klim tal-EU Rights Clinic fejn qed naraw illi il-pożizzjoni tal-ħaddiema qiegħda tkun imminata. Irridu naraw min hija igawdi minn status ta' ħaddiema skont il-liġi Ewropea u mal l-istati membri li jiddeċiedu u jiddefinixxu x'inhu ħaddiem u dana qed jiġi eh, leġitimizzat ukoll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mela ħafna kontradizzjonijiet għaliex fl-istess waqt li mill-2009 permezz ta' tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona il-drittijiet tax xogħol u drittijiet soċjali saru vinkolanti qed naraw li fir-realtà ċittadini eh, mobli għandhom drittijiet imnaqsa il-drittijiet tal-immigranti huma ristretti mill-istati membri minħabba li dawn jibżaw dwar l-effetti tal-moviment ħieles fuq il-salarji imma trattament indaqs fil-qasam tal-protezzjoni soċjali jevita dumping soċjali li qegħdin jibżaw minnu dawn l-istati membri. Għalhekk il-moviment ħieles tal-ħaddiema, anzi il-ħaddiema li qegħdin jivvjaġġaw għax-xogħol jistaw forsi jaċċettaw standards iktar baxxi fil-bidu tal-leda, però badan jista' iwassal ukoll għal tnaqqis fis-salarji eventwalment. Jekk aħna inqablu dak is-sejbiet tagħna ma' riżultati li ħasbuna ħafna eh, li ħarġu mill-petizzjonijiet li tkellimtuna dwarhom, deru illi dawn il-benefiċċji non kontributorji ma kienux aċċessibbli għal dawk il-persuni li ma setawx il jipprovaw illi kellhom id-dritt li jirrisjedu jew inkella illi għandhom biżejjed risorsi sabiex ma jsirux pis fuq il-sistema tal-sigurtà soċjali f'pajjiżhom. Umbat hemm l idea illi jippruvaw b'mod retroattiv illi dawn ma kinux ta' pis fuq il-sistema ta' sigurtà soċjali ta' pajjiżhom u eh, dana smajni ukoll fil-prezentazzjoni ta' Milieu fejn rajna li Spanja kien wieħed mill-pajjiżi fejn il kunċett ta' peace raġonevoli għadu ma ġiex id-definit. Umbatem fil-Belġu kol il-fattur li jagrava Eh, is-sitwazzjoni fejn hemm dawn il-ċek kontrolli sistematiċi fuq l-abbuż ta' dawn il-benefiċċji ta' sigurtà soċjali u biex nala ngħid xi ħaġa fuq il-portabilità ta' benefiċċji għall familja li rajnieħ fil-kuntest ta' dawk it-tfal svedizi li kienu fi Spanja li ma setawx igawdu mill-fatt illi l-ġenituri tagħhom kienu qegħdin ħalsu kontributi soċjali fl iżvezja u ma rċevewx trattament xieraq. għallek dana jista ikun applikazzjoni zbaljata tal-liġi Ewropea u jena naqbel, pero ħaġa li tħassibni u għalli Kont il-pakket tal-mobilità tax-xogħol li il-kontenut tiegħu għadna ma nafux xi se jkun illi hemm ftit miktub dwar eh, dan is-suġġett, però inka CGIL tajt illi il-dispożizzjonijiet tal- Eh, fil-rigward tal-allowances għal-familji u ma għandhom bżon li jkunu riveduti. Dana jistaw forsi jinataw fil-pajjiż fejn il-pajjiż eh, fejn il-ġenituri iħalsu l-kontributi tagħhom imma forsi brata imnaqsa. Għalhekk, malaj malaj biex nikkonkludi. Il-xejra eh, restrittiva li qed edha Din naraw mill-ġurisprudenza. Jekk aħna nħarsu il-kas Dano, Alimanovic, Garcia Nieto, naraw illi hemm eh, dawn il-problemi għall-aċċess għal benefiċċji soċjali għal kategoriji ta' persuni jew ħaddiema eh, eh, li huma partikolarment vulnerabbli. Interessanti u koll illi naraw il-kas tal- il-Renju Unit kontra il-Kummissjoni Ewropea fejn il-Renju Unit daħħal rekwiziti aktar stretti għal dawk il qegħdin ifittxu x-xogħol u jitolbuhom li jipprovdu provi li għandhom prospetti reali li jisibu xogħol. Dan huwa eżempju illi m'għandniex insegwu għaliex nafu fejn nistgħu eh, nispiċċaw jekk nimxu fuqu. Mbagħad Eh, il-qorti li għanda pozizjoni ambivalenti u tajt li iva il-test ta' residenza jista' jkun diskriminatorju imma fl-istess ħin l-istati membri għandhom jenataw il-possibilità li japplikaw din id-diskriminazzjoni fuq bażi ta' tħassib ta' natura finanzjarju, ħaġa li fil-fema tiegħi hija problematika ħafna l-studju eh, tagħna jgħid li aċċess għas sigurtà soċjali u protezzjoni soċjali jisir dejjem aktar rilevanti f'kuntest fejn aħna rridu nsaħħu l-mobilità imma anke f'kuntest fejn ix-xogħol prekarju qed isir norma eh, l-integrazzjoni Ewropea se tkun medda jekk l-istituzzjonijiet Ewropea jagħmlu sforz biex isaħħu l-mobilità u drittijiet tal-bniedem soċjali tal-ħaddiema u taċ-ċittadini. Sfortunatament qed naraw li minkejja dawn il-xejriet restrittivi ħafna servizzi li huma sewja qegħdin eh, jisparixxu minħabba tnaqqis fil-budgets bħal pereżempju eh, l-Institut eh, inka fil-Brussell se jalaq u ħaġoħra li nissuġġerixxi li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jidħlu fija huwa li jieħdu inizjattiva pratika biex joħolqu kliniks għal-mobilità u drittijiet soċjali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Naraw x'in jiġri fir-Renju Unit fejn hemm każijiet diretti ta' persuni li qegħdin japplikaw għal residenza permanenti u d-drittijiet tagħhom mhux qed ikunu rikonoxxuti minħabba illi m'hemmx kontinwità ta' kopertura tal-assigurazzjoni għas-saħħa kif qal il-kollega tiegħi u nikkonkludi hawnhekk għaliex eh, il-ħin issa skadeli. Iva, grazzi ħafna u grazzi tal-li zammejt mal-ħin. Inti eh, u rejtna u kxift problemi addizzjonali minn eh, angoli differenti, qed naraw illi hemm ħafna problemi, problemi minn kull direzzjoni, anki mill perspettiva ovvjament ta' ċittadini, jena koll għandix mistoqsijiet. Issa ħannati il-mikrofonu lil eh, Kari Kasper li huwa id-direttur eżekuttiv ta' EHRC. Jena mill-Estonja pajjiż żgħar ħafna għalhekk se ninqeda din l-opportunità u nitkellem bl estonjana għaliex le. Kjoġobkom il-bsu l-headsets. Sinjuri, Grazzi ħafna tal-li qed ittumni l-opportunità li nindirizza l-Kumitat Peti fuq suġġett illi qed jolqod dejjem aktar ċittadini Ewropej aċċess għal benefiċċji soċjali huwa importanti għal ċittadini Ewropej għaliex jolqothom fil-laħam il-ħaj ta' kuljum. L-Unjoni Ewropea issa għandha l-opportunità li turi illi l-ekonomija ta' soċjali huwa kunċett li jaħdem ukoll fil-prattika. Fir-riċerka tiegħi jiena effokajt fuq il-problemi relatati mal-benefiċċji soċjali mirati lejn l-istudenti u l-mobilità tal-istudenti Fil-fema tiegħi dan huwa mod tajjeb ta' kif wieħed jindirizza s-suġġett ta' aċċess għal benefiċċji fil-kuntest tal-moviment ħieles għall-informazzjoni tal-sfond, nixtieq ngħidilkom li ċittadini Ewropej kollha li jmorru jistudjaw fi stat membru ieħor għandhom id-dritt għal benefiċċji soċjali bħal dawk li jirċievu il-ċittadini ta' dak il-pajjiż, ħlief għall allowances speċjali tal-edukazzjoni u ta' studju. L-education allowance huwa wieħed mill-benefiċċji l-iktar komuni, imma il-prassi fil-pajjiżi differenti hija differenti hemm min jagħti allowances il-pajjiż li ċittadini tagħhom biss u oħrajn jagħtuhom il-kulħadd kulħadd min jippermetti l-portabilità ta' education allowances, jġifiri l-allowances ta' tintuża wkoll biex il-persuna tistudja f'pajjiż ieħor, imma oħrajn le. Ħantikom eżempju fir-Technical eh, University of Tallinn, aħna għandna ħafna studenti Finlandiżi li jirċievu allowances kbar mill-Finlandja u l-Finlandja tippermettilhom illi jużawhom f'pajjiż ieħor dawn l-allowances, imma fl-istess ħin l-istat tal-Estonja ma jistax jagħti eh, eh, għajnuna indaqs l-istudenti tiegħu. Issa, din l-istorja turi kemm hemm frammentazzjoni fis-sistemi tal ta', dawn il-benefiċċji. Eh, jiġifieri ssir diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini Barra minn hekk l-aċċessibilità tal-benefiċċji ddependi fuq l-istatus tal-persuna li qiegħda tgħix fi stat membru ieħor pereżempju, hemm differenza kbira bejn jekk il-persuna għandi status ta' ħaddiem, ta' student jew qed tifittex ix-xogħol. L-Unjoni Ewropea tista' taqrob iktar lejn iċ-ċittadini meta ir-regoli eh, jaddattaw għal bżonnijiet u xewqat ta' ċittadini u anki meta ir-regoli jidru li huma ġusti għal kulħadd. Il-komplessità attwali tal-benefiċċji soċjali mhix problema faċli li wieħed isolvija għaliex l-istati membri għandu prioritajiet differenti u eh, kapacitajiet eh, amministrativi differenti, ideoloġiji differenti u l-mezzi finanzjari mhumiex l-istess kullimkien. Eh, l-istudju komparattiv illi ġi prezentata aktar kmini wera illi dak li għandu xaqsa ma' drittijiet soċjali eh, huma marbutin ma' dal situazzjonijiet il-pensjonijiet, kura tas saħħa l-awensiz għal-familji u benefiċċji għal-qat. U jena nishtiq natikom ideja ġenerali ta' ċerti petizzjonijiet illi ġew prezentati u najdilkom x'naħseb jiena dwarom. il-pensjonijiet umma dawk li l-iktar għandhom bżonn li jiġu riformati. Per eżempju, jien għandi kollega, professur fl-Università fejn naħdem jiena, illi beda jaħseb dwar il-pensjoni u għadej eċ u ħadem fil-Austria, l-Estonja, l-Latvja, l-Svezja u r-Renju Unit. U għandu id-dritt illi jirċievi eh, pagamenti tal-pensjoni mill-pajjiżi kollha fejn ħaddem xi forma jew oħra imma peress li s-sistemi mhumiex l-istess, huwa diffiċli illi jikkalkulaw il-pagamenti u l-koordinazzjoni id-dum ħafna. U dana jitlob ukoll kooperazzjoni mill-qrib bejn ħafna istituzzjoni ta' sigurtà soċjali differenti. situazzjoni simili eh, eh, ħrajni għaf petizzjoni ta' ċittadin Ġermaniż illi riet jirċievi pensjoni mill-Greċja u l-unika possibilità li kellu biex jagħmel dan huwa li rikolli għalina il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U aħna rċivejna il-menti ta' dan it-tip drabi oħrajn anki ċittadin Rumen illi għamel ressaq petizzjoni għaliex ma rċivix is-survivors pension mill-Greċja. Hemm ħafna eżempji illi juruna illi istituzzjonijiet differenti fi stati membri differenti ma jikkooperawx u ma, uh, jikkomunikawx biżejjed l-istituzzjonijiet tal-pensjoniet fl-istati membri għandhom jikkooperaw iktar forsi jorganizzaw korsijiet ta' taħriġ u, u programmi ta' work shadowing il-dawn l-istituzzjonijiet tal-pensjonijiet għandhom ikunu lesti li solvu l-problemi ta' ħafna nies illi ħadmu u għexu fosta stati membri tul il-karriera tagħhom. U fil-futur li wieħed jgħix u jaħdem fil-stat membru wieħed se ssir iktar l-eċċezzjoni milli r-regola. U għalhekk il-numru ta' dawn il-persuni li qed jiffaċċaw da' diffikultajiet se jkompli jikber fil-futur imma meta nqablu l-Unjoni Ewropea mal-Istati Uniti naraw li l-Unjoni Ewropea ma inqdiċ bil-potenzjal sħiħ tal-moviment ħieles tal-persuni. U dana jista' jkun taġit għall-ekonomiji tagħna u anki għas-soċjetajiet tagħna. Fl-istess ħin il-migrazzjoni suġġett jaħraq bħalissa imma ħafna stati membri jaraw il-migrazzjoni bejn stati membri differenti bħala il soluzzjoni eh, l-inqas diffiċli bħal eh, għal-problema tal-nuqqas ta' xogħol tal qat minn flok ma jaċċettaw persuni minn pajjiżi terzi, jaċċettaw persuni minn stati membri oħrajn tal-Unjoni. il-sistemi kollha huma b'saħħithom daqskemm b'saħħitha l-iktar ħolqa dajfa fil-katina tagħhom. U jidru li sistemi tal-pensjonijiet huma l-ħolqa l-iktar dajfa tas-sistemi tagħna. U l-Unjoni Ewropea għandha toħloq sistema pan-Ewropea sabiex ma jkun hemm ħadd illi s-sistema ma taqdiex jew tfallih, aħna qegħdin niffaċċaw ukoll problema oħra problema tal per eżempju benefiċċji, il-pensjonijiet u eh, eh, benefiċċji lil ġenituri huma bbażati fuq il-kontributi fl-Estonja skont il- is-salarji eh, ta' qabel ma l-persuna toħroġ bil lifja jew inkella in-numru ta' servizzi li jkun ingħata. Il-problema hija li huwa tkun sempliċi jekk il-persuna tikkontribwixxi għal pensjona għal pensjoni tkun portabbli marbuta ma' din il-persuna, imma fl-istess ħin din il-pensjoni tfisser li e, e, titissir għażla ideoloġika tista' toħloq iktar distak u anki toħloq iktar okkażjonijiet għal diskriminazzjoni sistemika Fl-Estonja għanna l-ikbar differenza ta' salarji bejn in-nisa u l-irġiel u din se teffettwa wkoll fil-futur id-differenza bejn il-pensjonijiet li jirċievu in-nisa u l-irġiel. Sar xi progress iva. Għanna mezzi ta' koordinazzjoni eh, fil-benefiċċji tal-familja, aħna għatanna problemi kbar. U għalek, hija għal din ir-raġuni illi kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-familja jiġu regolati mill-liġi nazzjonali. Ħafna stati membri jappoġġaw lil familji u joffru benefiċċji ġenerużi lil familji anki fl-Estonja, jiena naħdem fl-Estonian Human Rights Center u kemm il-darba rajt problemi bil-definizjoni tal-kunċett ta' familja. Aħna naħdmu biex eh, nappoġġaw koppji tal-istess sess, nirrappreżentawhom fil-qorti meta jridu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom meta jiffaċċaw problemi bħal pereżempju il-reġistrazzjoni tal-sħubija eh, ċivili tagħhom fid-databases nazzjonali. Żewġ punti oħrajn li nixtieq eh, nitwilkom l-attenzjoni tagħkom għalihom. L-ewwel nett il-benefiċċji tal- sigurtà soċjali huma sensittivi ħafna u jekk wieħed ma jagħtihomx jista' jagħti l-impressjoni li qed jimxi b'mod inġust u anki iġeli ċittadini iħossuhom insikuri. Jista' jkun hemm komplikazzjonijiet għaliex jekk ikun hemm interpretazzjoni ambigwa anki um, benefiċi li jkunu diġà tħallsu jintalbu lura u dana jista jagħmel ħafna ħsara l sitwazzjoni finanzjarja ta' dawn il-persuni. Aħna għandna bżonn ta' mekkaniżmi ta' rimedju sabiex dawn il-persuni li jivvjaġġaw inħabba xogħol tagħhom li mur jgħixu f'band oħra ikunu imħarsa minn żbalji ta' dan it-tip. Problema oħra għandha x'taqsam ma' dawn il-persuni msejħa free movers u id-drittijiet tagħhom Għalli xtana jista jistaw ikunu vitmi ta' diskriminazzjoni bil-kontra għalli huma jkunu jiexu fil-pajjiż tagħhom u jkunu diskriminati fil-waqt li l-immigranti li morru jiexu u jaħdmu f'dak il-pajjiż ikunu qed jirċievu kondizjonijiet u eh, benefiċċji aħjar minn tagħhom. Alla volja għalaq li il-ħin nixti nagħlaq b'dan il-punt. Għadna ma tħalmiex fera fejn l-impatt tal-izviluppi li seħew fil-qasam tal-IT se u ukoll is-sistemi tas-sigurtà soċjali. Imma dawn l-effetti rridu nżommuhom f'moħħna U għalhekk anki meta joħorġu ifeġġu modelli ekonomiċi ġodda, irridu niżguraw u nħarsu id-drittijiet soċjali għal l-unbundling ta' dawn il-drittijiet u, u benefiċċji soċjali mal-kontributi u mas-salari. Rridu nkunu koraġġużi, rridu nħarsu l-qoddim Irridu nżommu f'moħħna li qed issiru dawn l-iżviluppi fil-qasam tal-IT, fit-teknoloġija, għaliex permezz tat-teknoloġija nistgħu norganizzaw ruħna b'mod aħjar ikonna skemi aktar ġusti, skemi li jaħdmu aħjar. Jekk ma nagħmlux hekk se jkun hemm iktar frammentazzjoni fl-iskemi tas-sigurtà soċjali. <clears throat> Thank you, Dr. Kasper. That was another. Grazie. Anki dana kienet eh, kontribuzzjoni interessanti ħafna għal dan is-suġġett. Issa nishtiq niftaħ id-diskussjoni. Dak il-kollegi li jishtiq u jgħamlu mistoqsijiet. Is-Sinjura Kabżonduris għanda mistoqsija. Issa nisimaw il-mistoqsijiet un bat risposti natu għom wara. Grazie, President. Nibda billi niskuza ruħi għaliex għal bom għandi laqa oħra u ma nafx jekk se nkun hawnhekk biex nisma' it-tweġiba imma ikunaw il-kollegi tiegħi li għajdu li x'kienet it-tweġiba. Jiena nixtieq nibda billi nifraħ il-panelists il kollha kienu uh, prezentazzjonijiet interessanti għall-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar dawnu eh, il li il-proġett Ewropew isir rilevanti f'dak li jolqot eh, l-ċittadini tagħna eh, fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għalhekk huwa rilevanti jiena naħseb illi l-kriżi u rietna illi hemm bidla fil-mod kif aħna qegħdin nagħmlu l-affarijiet, iċ-ċittadini qegħdin jmorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn u il-moviment ħieles u l-portabilità ta' drittijiet tagħhom huma iva Eh, neċessarji, però ovvjament il-portabilità ma kienieċ soffiċenti kif qegħdin naraw. Raġunijiet huma differenti u ħafna nuqqas ta' rieda tajba mill-istati membri nuqqas ta' koordinazzjoni, però jiena naħseb illi hemm bżonn illi nisħu fuq il-fatt illi ċittadini Ewropej irridu illi um, waħlu fl-istituzzjonijiet li ma jimpurtomx, għalek irridu nuru li ċittadini illi il-portabilità ta' drittijiet tagħhom u hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmluha realtà għaliex ċittadini hija importanti. Mbagħad huwa diffiċli wkoll illi eh, s-ċittadini jsibu ħol eh, eh, xogħol, iċ-ċittadini rridu Ewropa soċjali dak li qed jitolbu minna jien għandi mistoqsija konkreta Eh, ħafna l-interventi kienu kollha interessanti u eh, hemm ħafna mistoqsijiet pendenti, però jiena qed nirċivi ħafna petizzjonijiet u ħafna talbiet minn ħafna ċittadini Ewropej minn stati membri differenti. Dan huwa fuq l-użu tal-Health Card Ewropea jew inkella id-dritt illi wieħed ikollu din il-karta. il karta tal-servizzi tas saħħa fl-Europa. Aħna nafu illi eh, dan huwa marbut, dritt marbut ma' xogħol, jiġifieri l wieħed ikollu din il-karta jiddependi mill-rikonoxximent illi jkun hemm fil-Sistema Nazzjonali tas saħħa almenu hekk qed jgħidulna Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi, dan huwa marbut ma' xogħol ma' sigurtà soċjali dik hija l-ewwel mistoqsija għalfejn qed nistaqsija din il-mistoqsija għaliex bil-kriżi rajna kif pajjiżi bħal tiegħi qed nitkellem dwar Spanja ħareċ dekret fl-2012 fejn l-universalità tas sistema tas saħħa intilfet u l-ċittadini tilfu id-dritt eh, per eżempju il-żazah li għandhom iktar minn 25 sena li ma kienux qegħdin jaħdmu ma Eh, tilfu eh, dan id-dritt. U eh, qed naraw illi llum ħaddiem temporanju jew dak li jaħdmu għar rasom jew dak li għandhom li għandhom iktar minn 25 sena fi Spanja Eh, m'għandhomx dritt li kollom din il-karta tal-kura tas-saħħa Ewropea u fil-każ tal-ħaddiema temporanji dawn għandhom id-dritt tal-ċertifikat illi idum biss tliet xhur u ma jkollhomx il-kard vera u propja. Issa, qed naraw li hemm dawn id-differenzi fil-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet. Issa, irridu naħseb nifirdu dawn il-drittijiet il mill-fattek wieħed jaħdem jew le u irrid ikun hemm eh, rikonoxximent għall-universalità dan huwa dritt fondamentali li aħna għandna fl-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa wkoll fondamentali sabiex wieħed ikun jista' imur jaħdem band oħra ma nafx hekk ċara fil-mistoqsija tiegħi tajt il-kellim. <coughs> Actually considering the, the complexity of the question. Meta wieħed jikkonsidera kemm hija komplikata il-mistoqsija. Aħjar natu risposta issa. Min jixtieq jagħtiha risposta lis sinjura Sinjur Vakla. Grazzi. Il-Health Insurance Card Ewropea eh, tiġi emessa mill-autoritajiet tas saħħa għal persuni koperti fis sistema tagħhom. Issa l-kondizjonijiet ta' dan jiġu determinat bil-liġi nazjonali u mhux Ewropea għal daqstant għal ċerti pajjiżi jista' jkun illi il-kopertura fuq is-servizz pubbliku u jiġi limitata l ħaddiema imma naħseb illi fil-Ispanja dawn mhumiex biss il-ħaddiema mal istudenti il-self-employed, il-ħaddiema il ħaddiema mal istudenti il self employed il ħaddima il ħaddiema staġjonali u anki dawk li ma jaħdmux li m'għandhomx tħul u l-kondizzjonijiet e, ta' kopertura eh, huma fidejn il-liġi nazzjonali. Imma la darba e, li inti tkun kopert għandek dritt għal karta ta' ta' assikurazzjoni ta' saħħa Ewropea. Nittama li irrispondetek. Issa għandi Sinjura Zdanoka li tixtieq tagħmel mistoqsija. Grazzi, Il-mistoqsija tiegħi forsi hija iktar għal rappresentant tal-Kummissjoni milli għal kellima. Imma hija mistoqsija li tirrigwarda Sinjura Alberti fuq il-leġizlazzjoni illi fl-opinjoni tiegħi għandha tittejjeb fuq l-istatus ta' ċittadini u mod partikolari fuq residenza abitwali. Jiena din il-mistoqsija qed nagħmilha brabta mal-grupp ta' ħidma mal-drittijiet tal-familja għat-tfal għax din il-nozzjoni ta' residenza abitwali qed tiġi użata mhux l-opinjoni meta jiġu tirati il-familji tal- ħaddima barranin, specialment fir Unit, etc., etc. Ħafna drabi kunu mill-Latvija dawn li huma residenti fir Unit. Huma residenti fir Unit ikunu minn fejn ikunu ġejjin. U ikun hemm mbagħad talbiet mill-parenti li jagħmlu trasferimenti. Unbat fil-kwestjoni ta' sikurezza soċjali jgħidu le huma mill-Latvija, mill-Bulgarija, mill-Ċeka, eccetera. Allura, hemm bżonn għandna bżonn ta' definizzjoni ċara. X'inhija residenza, x'inhija residenza abitwali, x'inhija residenza temporanea, inkella din il-problema maħna se nirsolvu għat. dina hija pjuttost starrija iktar mill-li mistoqsija. Forsi meta e, jikommentaw il-kommissjoni sakemm ma jridux il-membri tal-panel jgħatu risposta għal din il-mistoqsija e, tiegħek meta naslu għal-jom. Għaw xaħatiħor li jishti jgħamil mistoqsija tal-membri e, tal-panel. Iva, Grazzi. Jena nishtiqna namlu mistoqsija għal panelist, specialment il-dottor Carmel, xinnuma raġunijiet għal non portabilità tal benefici ta' impik ta' għat u tal-familja. U dawn jinkludu anki il-ħaddima transkonfinali fl-analizi u t-tini punt jekk lezzjonijiet li, li għanna nitalmu mill-iskambju elettroniku tal-information system għax issa l-informazzjoni hija digitalizzata biss u għanna eh, noti fuq il-riski. U t tibet mistoqsija hija salima punt sistemi differenti tal-kalkolu ta' pensjonijiet jistaw fil-fat joħolqu ostakoli għal trasferibilità u għal portabilità ta' drittijiet ta' sikurezza soċjali. Eh, mistoqsija, grazzi għal mistoqsija. Fuq il-proġett tagħna il-raġunijiet tal-non portabilità mhumiex ċari u għalissa qegħdin nagħmlu intervisti biex nifmu dan ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea mobbli. Waħda mir-raġunijiet jider li hija u f'dan l-istadju tar riċerka illi il-persuni ma jafux, mhumiex informati biżejjed. U dana anki meta ħadna l-istħarriċ tagħna kien hemm nuqqas ta' arfin eh, pjuttost sinifikanti illi wieħed illi il-portabilità ta' sikurezza soċjali hija possibbli. Eh, Umbat fid-data kwantitativa turi dawk li applikaw għat trasferimenta, però skont l-evidenza oħra differenti li ġiti prezentata illum, naħseb illi nistaw najdu b'sikurezza illi hemm punti illi eh, hemm dawn iċ-ċittadini fejn jagħmlu intervista ma mal mal-funzjonari ta' sikurezza soċjali u ma jafux kif għandhom jinterpretaw il-regolament. Għal daqstant hemm definizzjonijiet limitativi per eżempju ta' residenza, anki ta' residenza abituali, u dawni jeżistu flimkien ma' definizjoni oħrajn u ta' aspetti oħrajn u dan jwassal għal problemi ta' interpretazzjoni u anki ta' interpretazzjoni limitata ta' dak li huwa possibbli u dan jiġi dejjem iktar komplikat eh, u joħroġ iktar mill- żieda fil-kondizjonalità ta' sikurezza soċjali f'ħafna stati membri. U, u l-inklużjoni ta' regolament ta' sikurezza soċjali ta' dawn il-benefiċi speċjali illi semmiti dottoris Alberti iktar kmini. Għal daqstant hemm hawnhekk eh, eh, komplikazzjonijiet nazzjonali komplikati li japplikaw għax huma l-Istati membri nazzjonali li huma responsabbli eh, biex ifaslu l-kondizjonijiet għall-aċċess għas-sikurtà soċjali u dan flimkien mal-definizjonijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea li eh, ħafna drabi huma diffiċli eh, huma ta' interpretazzjoni diffiċli. U dan flimkien qegħdin jikkomplikaw il-kwistjoni. Fuq bat il-ħaddima transkonfinali aħna ma, ma daw ma kienux speċifikament ma konniex interessati fihom. Eh, imma xi kien hemm xi parteċipanti fil-stariċ tagħna illi fil-fatt kienu eh, eh, ħaddiema uh, uh, transkonfinali. Għaw xi ħadd uh, mill-preżenti jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet. Jiena għandi mistoqsija jekk ti permettuli ħafna problemi tkellimna fuqhom daw u ċittadini ma jafux e, jisnu fin-nofs, ma jafux kif għandhom jirsolvuhom daw. Din id-dejta pratika jew akademika b'xi mod tajdinna fejn huma l-problemi u fejn huma soluzzjonijiet għax hekk nidentifikaw il-problema nistgħu nsibu soluzzjoni. Imma din hija propju nuqqas ta' għarfien ta' ċittadini ma jafx jew hija anki il fat li s-ċittadin meta jkunu zazax ma jasbux fuq il-pensjoni u bat il-problema jarawa meta jaslu għall-età aktar eh, twila, jew inkella eh, hija l-burokrasija illi eh, illi sfortunatament ċerti dipartimenti għatu fisem ċittadini jew inkella huma fil-vojt li ċittadini jutilizzaw biex jevitaw iħalsu il kontribuzzjoni soċjali għax huma ħadmu postijiet oħra għax m'għandhomx residenza provata jew raġuni oħra. X'inhi verament il-problema? Ma nafx minn se jirrispondiha di għax jien għandi problema pratika u waħda akademika jkun possibbli. Eh, signora Alberti. Nista' namel xie kumment qasir. Għax dawn il personi dawn il-fatturi kolla jkontribwixxi. Imma hemm tendenzi, hemm modelli li aħna provajna nisħu fuqhom illi forsi indikaw illi miex kwis imħabba fil-fat illi zazax ma jazbux fuq il-pensjoni futura imma iktar imħabba il-prassi E prassi tal-gvernijiet jew burokrati e, imma fuq dak li għandu xieqsam mal loopholes jena kont qed naħseb għal mistoqsija li għamlu qabel fuq l-opportunità per eżempju li nidefinixxu skont il-liġi Ewropea xinija ir-residenza abitwali. Il dina tkun ħaġa pozittiva, progressiva biex ċittadini ikunu jistaw jeżerċitaw l-aċċess tagħhom għad-drittijiet soċjali. Jekk il-residenza dejjem isir iktar il-kondizzjoni li beha wieħed jista' verament ikollu dawn id-drittijiet, allora għandna bżonna definizzjoni iktar ċara fil-liġi Ewropea. Eh, U fl-istess ħin, jiena minix avukat, imma l-espertu tal-liġi Ewropea sissa kienet illi tatti ċerti livell ta' flessibilità biex napplikaw il-prinċipju ta' proporzjonalità u anki ta' valutazzjoni personali ta' situazzjoni. Illi e, ġit negata eh, reċentement, e, jiena naħseb illi għal leġislaturi Ewropej eh, għandhom jipruvaw jiddefinix, jgħatu definizjoniet ta' rezidenza abituali li jkunu flessibli bizzejed biex jinkludu anki il-ċalħilas ta' drittijiet għall-Europa. Iva, dan għamil sens, għax propju huma innu ta' definizjonijiet ta' interpretazzjoni oġġettiva eh, et jipermetti l-Istati membri ma jatux situazzjoni ċara. Istur Kasper, jina nishti najt nżid illi issu intern tal-Unjoni Ewropea naturalment qed jevolvi u miex ħaġa finalizzata jekk aħna nħarsu lejn drittijiet soċjali dina hija kwistjoni li f'dawn l-aħħar snin sviluppat meta nħarsu lejn l-istorja tal-Unjoni Ewropea u r ekonomika aħna sa qegħdin ners u lejn il-qasam ta' drittijiet soċjali miex ħaġa li ila teżisti. U għanna bżon ta' iktar żmien biex issib il-bilanċ. Aħna sissa kull manna huwa mandat għal problema li huwa ħafna iktar kbir u komplikatu li ma nistgħux nirsolvuh. Dawn il-problemi e, se jkollna l-istess problemi fil-futur u mhux se jisparixxu nistgħu naħdmu fuq id-dettalji, però sakemm ma jkunx hemm approċċ iktar armonizzat, unifikat, eh, allura eh, irridu noħol u xi tip ta' eh, unjoni trasferibli ta' armonizzazzjoni ta' sistemi ta' drittijiet soċjali u umani. Emmek biss inkunu nistaw verament nitkelmu nitkellmu fuq il benefici kollha tal su intern u dana ċittadini kolla. Attualment, għawnek, et nimxu l-qoddim, għedin namlu passizar f'dan l-approċ, dan u mod tajjeb għax et namlu progress, pero memx soluzzjoni wahda li nistaw aħna nilħu għawnek mm, unajdu eja namlu ekku u se nirsolvu kollox mem lebda possibilità politika li namlu pass bħal da. Iva, bla dubju eja problema iktar komplessa u għandha bżonn ta' soluzzjoni komplessa. Grazzi. Fil-qosor, għax għatret nati l mikrofon anki l-Komissjoni. Iva fil-qosor ħafna jina nishtiq najt biss li nappoġġa il-kommenti da' dottor Kasper. Aħna smajna illi speċifika ulterjuri tal-qafas legali eh, se, se tkun utli għax se tnaqqas id-diskrezzjoni bejn l-istati membri u l-autoritajiet nazzjonali. Jiena bħala akademika inħoss li jiena xettika eh, pjuttost tal-valur ta' da għax inħoss li l-istati membri ma tisibu mezzi oħrajn biex jevitaw uh, dawn il-problemi, pero nappoġġa il-komment tijaw u nistaw nieħdu passi eh, biex nżidu l-arfin fost ċittadini u fost eh, l-autoritajiet lokali tkun pass tajjeb importanti, pero il-problema huwa fondamentali il-benefiċi għandhom jimxu mal-persuna imma il-beneficju ma' motija mill-istati membri. U rridu aħna insibu stat membru kompetenti. U dinja kontradizzjoni inerenti fi sistema sistemi legali. Kulħadd eh, dinja pratikament kontradizzjoni fondamentali. Għax il-ħaddima il mobli se jkollhom dejjem din il-problema sakemm ma jkunniex sistema wieħed. Issa nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni. ħames minuti possibilment biex biex tatina risposti li inti tħoss eh, tistatina. Grazzi. Il-war rofsenari tajjeb li l-kulħat, meta weħet is li il-ħin huwa limitat minn sen nitkellem fuq il-kwistjonijiet kollha li ġew msemmija llum. Imma nista' nibda billi nirringrazzja u nilqa dan id-dibattitu minna ħatana ta' servizzi tal-Kommissjoni fuq il-koordinazzjoni tas sikurezza soċjali. Illum eh, dawn is-suġġetti huma preżenti ħafna fil-dibattitu pubbliku u importanti li identifikaw l-ostakoli u inqajmu l-kuxenza eh, fost eh, il-koordinaturi tas sikurezza soċjali. Aħna tkellimna fuq ix-xkiel u prova inkun iktar pozittiva issa għax ir-regoli fuq il-koordinazzjoni tas sikurtà soċjali fil-maġġoranza tal-każi jaħdmu tajjeb. U kif għadna diġa l-lum hija il-koordinazzjoni, mhux l-armonizzazzjoni, il hija eh, dovuta għal ħafna stati membri differenti li rridu japplikaw f'sitwazzjonijiet transkonfinali u inevitabbli illi ikun hemm kwistjonijiet u ostakoli l-ewwel hemm. U naturali illi kull meta jimxu kontra il-liġi Ewropea u e, jiġu għall-attenzjoni ta' aħna neħdu passi biex nirsolvuhom. Nidħlu f'dialogu mal-Istati membri, għanna neħdu l-opportunità biex nitkellmu anki mal-Kummissjoni Amministrativa fuq dawn il-kwistjonijiet u anki servizzi oħrajn tal-Kummissjoni jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' sikurezza soċjali kif ukoll e, anki l-Europe Direct li tassisti l-Kommissjoni u kull meta ikun hemm evidenza ta' ksur tal-liġi Ewropea u dina iġġibu għal attenzjoni tagħna niddiskutu għaj huma l-Kummissjoni Amministrativa jew fis-sistema pilot li semmejna aktar kwieni u hekk huwa neċessarju mbagħad naslu għal ksur, proċediment ta' ksur. Dawn huma l-ostakoli li eh, huma identifikati sissa. Issa nixtieq insemmi xi ħut mill-attivitajiet tal-kummiss li tieħu l-Kummissjoni biex jittejjeb tħaddim tal-regoli tas sikurezza soċjali, il-portabilità, ma anki regoli oħrajn. U anki kif, x'edin namlu biex nimmonitorawhom uh, kostantement. L-ewwel net fuq il-portabilità kif intkom tafu, eh, u hija regola mm, bl eċċezzjoni tal eh, benefiċċji ta' kontribuzzjoni u anki bil regoli tal-2010 ġiet introdotta il-proċedura biex l-applikant kun jista' jagħmel applikazzjoni waħda biss fil-istituzzjoni ta' sikurezza soċjali fuq livell lokali u dina tkun l-istituzzjoni investigativa li tassisti l-applikant anki fl-istati membri l-oħra. Umbat, inna snin issa naħdmu fuq dan il-proġett IT kbir ħafna biex nintroduċu l-iskambju elettroniku tal-koordinazzjoni tal-sikurezza eh, so soċjali. U aħna għanna stennija li dan il-proġett se tejjeb il-preċizjoni u, il u l-iskambi jisiru iktar minn għardewmin bejn l-istati membri. U t-tiret punt, nishtiq anki nisħa illi wara talba, wara proposta tal-Parlament Ewropew, għal proġett pilota fuq il-karta ta' sikurtà soċjali, attualment għaddej studju ta' fattibilità fuq il- fuq il-portal tal-mobilità Ewropew għas sikurtà soċjali li qed tistudja il-progress teknoloġiku li jistaw jippermettu l-introduzzjoni ta' strumenti biex jassistu l-ċittadini f'dawn il-problemi. Dawn huma kollha strumenti li qed naħdmu fuqhom biex intejbu il-komunikazzjoni u biex possibilment innaqsu l-ostakoli u aħna nittamaw ukoll illi bitħul fis seħta direttiva fuq il-forzar tal-ċaqliq tal-ħaddima li ġa semmit illi anki dan se jkun strumenti uħor li jkun jista' jgħin lil-ħaddima tal-Unjoni fl-eżerċizzju ġust tad drittijiet ta' Mobilta tagħhom. Mara minn hekk jiena nixtieq ngħid ukoll li aħna qed niġbru attwalment statistika fuq il-regoli ta' sikurezza soċjali f'ħafna osma u fuq it-ħaddim u għanna netwerk u koll ta' poċ għal-Kommissjoni fil-ġbir ta' data u fil-valutazzjoni tagħha u din hija kollha pubblikata fuq il-website tagħna. Il-netwerk tisema Statistical Network on Free Movement and Social Security. U dan huwa eh, qed nagħmluh attwalment. U fl-aħħar fuq il-kumment fuq ir-residenza abitwali u l-bżonn illi jkun hemm definizzjoni, fil-fatt hemm tliet definizzjonijiet fil- eh, attualment li jikoeżistu fid-direttiva ta' residenza fuq il-regoli ta' sikurtà soċjali hemm definizzjoni fl-artikolu 1 ta' regolament bażiku għal biex niżviluppaw l-artikolu 11 u barra minn hekk imbagħad hemm definizzjonijiet nazzjonali. Però kull waħda minn dawn id-definizzjoni edha għal skopijiet eh, differenti. Eh, Mandom jisegwu, għandhom ikunu hemm għal l-iskopijiet tal-leġislatur, għax eh, l-an prinċipali huwa importanti u din il-kwistjoni ta' residenza abitwali bat titħol meta nitkellmu fuq il-persuni li ċaqalqu fl-Unjoni. bat aħna dan huwa l-aħħar dominju li bħalissa qegħdin aħna nipprevedu li hemm possibilità li jkun hemm reviżjoni fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni li tista' ssir pubblika qabel aħħar tas-sena u għal daqstant jistaw jkun hemm eh, titjib differenti u reviżjoni tal-sorsi biex intejbu pratikament l-applikazzjoni tal- regolament ta' koordinaturi. Grazie ħafna. Grazie ħafna għal kummissjoni anki għal din eh, dan l-input tagħhom u fl-aħħar issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lil Roberta Mezzo, la kollega li ħadd tagħmel li ħadd titkellem fuq il-konklużjoni ta' dan is-sfieħ. Lill-kellima lill-esperti l-kollegi kollha li tant ta' kontribut ta' sektajja pal dan l-ismih fuq l-ostakoli tal-libertajiet tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u fuq ix-xogħol fis-suq intern kif huwa preżentat mill-petizzjonarji. Bħala membru ta' dan il-Parlament anki tal-Kumitat dwar is-suq intern aħna niġu regolarment iffaċċjati b'xogħol f'termini ta' rapporti u diskussjonijiet ma' stakeholders dwar il-problemi li jeżistu eh, fis-suq intern imma dan il-kumitat jagħtina perspettiva differenti. Aħna nirċievu mijiet ta' petizzjonijiet minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea li jagħtuna highlight tista' tgħid tal-problemi prattiċi li eh, jgħidulna u jirrikjedu li aħna niżguraw dawn il-problemi f'implementazzjoni effettiva ta' l-erba libertajiet. Il-petizjonarji kollha jagħtuna ftit taħjil dar dwar dak li jrid isir biex il-libertajiet ikunu aċċessibbli ehm, minn kulħadd u jiena nittama li d-diskussjoni illum u l-informazzjoni li inatat ilna inkluż is-suġġetti ehm, e li huma li kienu rilevati fl-istudju tad dipartiment ta' dan il-Parlament fuq id-drittijiet taċ ċittadini u l-affarijiet kostituzzjonali ikunu jistaw jagħtu kontribut lil kull kumitat f'dan il-Parlament li huwa responsabbli biex jiżgura drittijiet ta' ċittadini inkluż il-libertà tal-moviment u l-libertà li inti tista' taħdem fis-suq intern. Jekk nista' nidħol iżjed fl-ispeċifitajiet ta' dak li ġi diskuss illum dwar id-drittijiet soċjali ta' min qed ifittex xogħol li jiġu salvagwardjati, naħseb ikon naqblu li dan huwa xi ħaġa li rridu nindirizzaw u li fuq xfuqa jkun hemm ehm, ftehim bejn kull grupp politiku f'dan il-Parlament għall-inqasina hekk nittama. Kollha kemm aħna konna xhieda ta' każijiet ta' restrizzjonijiet ta' benefiċċji soċjali għal migranti tal-Unjoni Ewropea eh, kawża ta' tista' tgħid jekk nista' nsejħilhom mal-practices rikorrenti possibbli minn differenti. Sa minix qed ngħid li dan għandu jiġi eh, konvertit bħala logħba taħtija kontra stati membri speċifiċi, Iżda li rridu namlu huwa li rridu nillimitaw il-konsegwenzi negattivi fuq eh, ħaddima li jimxu minn pajis għall ieħor meta tiġi biex ikollhom aċċess għal benefiċċji soċjali għaliex eh, ngħiduha kif inhi dan ser ikollu effett dirett fuq kemm il-ħaddiema nfushom u anki il-familji tagħhom b'mod iżjed speċifiku kif, speċifiku kif qalet Dr. Alberti lan huwa li ninċentivaw il-mobilità tax-xogħol billi nillimitaw il-provedimenti diskriminatorji li bħalissa huma bbażati fuq, fuq, fuq ta' nazzjonalitajiet fis-sistemi differenti nazzjonali ta' sigurtà soċjali biex ikollna lan nkunu nistgħu nsaħħu issu komuni f'dan ir-rigward smajna wkoll analiżi importanti u interessanti dwar il-portabilità ta' drittijiet tas-servizzi soċjali bejn erba tipi ta', ta stati membri kif spiegajtu inti wkoll Dr. Carmel. Il-Kummissjoni din is-sena pubblikat proposta biex jiġi revedut id-direttiva eh, meta l-1996 dwar il-posting of workers Um, fl-2014 l-Enforcement Directive um, kella lan li, li eh, twassal biex jiġu improved ir-regoli biex ikun jistaw jiġu applikati b'mod aħjar u nforzati dawn il provedimenti U allura aħna kollha nħarsu l qoddim biħġarna biex nkunu qed nistennew il-pakkett dwar il-moviment tax-xogħol tal-Kummissjoni li nisperaw li kompli, kompli jindirizza tindirizza fi żjed dettallu b'mod iżjed prattiku il-concerns li għandhom bħalissa iċ-ċittadini tagħna. Dwar il-rekonoxximent tal-kwalifikazzjonijiet professjonali din hija wkoll eh, suġġett li f'dan ir-rigward jagħmilha ħafna iżjed diffiċli għal ċittadini biex ikunu jistgħu jimxu b'mod ħieles eh, fl-Unjoni Ewropea. Dr. Kirjeri, inti tħalt f'dan is-suġġett Dettall, irridu impoġġu attenzjoni partikolari għal fejn huma l-kompetenzi bl-Unjoni Ewropea li għandha kompetenza meta tiġi għal libertà eh, għal moviment ħieles tal-persuni tal u l kompetenza tal-Istati membri li tista' tgħid jimponu fuq dan il-libertà speċjalment meta jiġu stabbiliti kuntratti ċivili. Aħna kellna ħafna diskussjonijiet f'dan il-kumitat fuq dan is-suġġett, irridu nagħmlu iżjed biex nollu l-profil tal-concerns tal-ċittadini waqt li fl-istess ħin inkunu nistaw nġibu dawn il-sujġetti dirett tal-informazzjoni u l-attenzjoni tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Eh, l-istrateġija tal-Kummissjoni li tagħti boost lill-suq eh, komuni għandu jwassal biex ikollna iżjed economic growth tista' tgħid fi żmien fejn l-ekonomiji Ewropej mhumiex f'pożizzjoni li jilħu il-potenzjal massimu tagħhom u aħna rridu nagħmlu iżjed biex inkunu nistgħu nittakiljaw il-gaps li hemm għal fit-termini ta', ta unemployment ta' zazax u anki tal-investiment u hawnhekk anki l-element diġitali tas single market jista' jkollu rwol essenzjali biex dan it kabbir isir nersaq lejn l-aħħar irridu eh, strateġija ta' single market li hija iktar moderna u iżjed innovattiva, da is-suq intern eh, irrid ikun iżjed dwar il-konsumaturi, dwar l-SMEs u l-startups. ċittadini għandhom irridu jiġu offruti iżjed xogħol sigur, prezzijiet iżjed raġonevoli u li jkunu jafu li dawk li qed jikkonsumaw u anki servizzi huma siguri. Aħna rridu nkunu nafu u din hija challenge li għandna li ċittadini jridu jkunu jafu li s-suq intern verament jaħdem huwa protett mod sew. Fil-kuntest tas-suq diġitali rridu niżguraw il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u drittijiet li joħorġu minn hemm kif ukoll drittijiet ta' ħafna professjonisti self-employed li jużaw platforms online. Irridu niddefendu il-copyrights għaliex din hija l-unika mod kif nistgħu nissalvagwardjaw l-interessi tal-kreaturi, tal-konsumaturi u dawk li propju ma proprjetarji ta' drittijiet fis-suq eh, intern u bħala kow leġislatur dan il-Parlament ħadem biex jimminimizza il-, il il-burdens li huma linkjati ma, ma l-e-commerce tista' tgħid li huwa transfronterjali li jirriżalta minn min reġimi differenti ta' VAT. Iżda ħafna iżjed irrit isir, um, nista' nsemmi wkoll il-geoblocking u l-portabilità tal-online content services um, dawn huma importanti kollha kemm aħna għandna um, tista' tgħid ħafna minna għandna Eh, Netflix account iżda bħala konsumaturi rridu naraw xin il-possibilità li naraw dak li nixtru f'pajjiż partikolari, f'pajjiż ieħor irrispettivament meta aħna nkunu qed niċċaqlu bejn pajjiżu u ieħor, dawn maffarijiet li s-ċittadini jgħidulna dawn huma importanti, aħna rridu lilkom bħala rappreżentanti fil-Parlament Ewropew biex tindirizzaw dawn l-affarijiet u għax huma affarijiet tangibli li verament jolqtuna fil-laħam il-ħaj. Eh, l-aħħar punt eh, qed nitkellmu dwar palissa liġijiet dwar l-implementazzjoni ta' trattat ta' Marrakesh eh, dan biex jiffaċilita l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni li huma omja jew li għandhom disabilità li għandha x'taqsam mal-istampar, persuni bi kwalunkwe forma ta' disabilità għandhom ikunu fil-qalba tax-xogħol tagħna speċjalment fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. U allura biex nikkonkludi jiena nerġa' nirrepeti il-commitment ta' dan il-Kumitat li irressa il-concerns ta' petizzjonarji f'kull mod possibbli u naħseb li tistaw tkunu serħu moħħkom li aħna ser nkunu qed inwasslu dawn il-concerns l kull autorita kompetenti. Grazzi. Thank you, Roberta. Thank you very much. I would like to also the panelists of this third session, Dr. Carter. Nishtiq nirringrazzja l-kallima, il-Kummissjoni, il-Kummentaturi, il-Roberta, ċerta li dawk in-nies illi segwewna online sabu s suġġett interessanti. Fil-fatt dan is-suġġett jolqot lil nies kollha li jajxu fil-pajjiż tal-oriġni anki f f'post transkonfinali l student l-kulħadd għaddima. Nisperaw li kunem soluzzjonijiet. Grazzi ħafna nalaq dis-seduta.